Dear colleagues, good afternoon. Kollegi, insellem il-kulħat. Nistaw naddottaw l-agenda. Grazzi. Mannixa avvizi, tajab u koll. Punt qasir fuq it-trilog li għaddejjem bħalissa l-ewwel trilogu politiku fuq il-ħames reviżjoni tad-direttiva tal ħasil tal-flus għal 21 ta' Marzu. Kenna diskussjoni ta' orjentazzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet ir-reġistri ta' sida benefiċjarja kif ukoll l-obliged entities il-ġodda definizzjoni ta' moneta virtuali kooperazzjoni bejn l-FIU fejn iddiskutejna il pozizjoni differenti tal-istituzzjonijiet tajna l-mandat biex tiġi trattata l-kooperazzjoni fuq l-FIU, definizzjoni tal-muniti virtuali u tajna wkoll mandat għal ħidma teknika fuq sensiela ta' oqs oħrajn mhux koperti mid-diskussjoni politika trilogu li jmiss għall erba ta' April fi Strasburgu. Issa, ngħaddu għall-iskrutinju. Is-suġġett tal-lum huwa il-PSD2. Fej kif tafu l BA wara konsultazzjoni pubblika ippreżentaw l-abbozz tal-RTS. Ġifiri din hija diskussjoni utli u f'waqta wkoll. Ngħaddi l-kelma L-ewwel l-Suren Ria, il-President tal-IBA u mbagħad ikonna interventi ieħor fosthom ta' Martin Merlin ta' Digifizma. Andri għandek il-kelma. Grazzi President, kif għadek kifett inti daqs xarilu aħna konkludejna il-ħidma tagħna b'kooperazzjoni mal isibbi preżentajna lill-Kummissjoni l-aħħar rapport li jinkludu wkoll l-abbozz ta' technical standards fuq l-SCA kif ukoll tabella ta' feedback ta' mit-paġna. Din it-tabella tinkludi l-evalwazzjoni tagħna fuq it-ħassib li ħadna mit-tweġibiet li kellna dan l-eżerċizzju li kellna fejn involvejna l-partijiet interessati u tweġibit kollha li tajna għal dan eh, il-materjal illum nixtieq nifoka fuq tliet kwistjonijiet importanti li ddiskutejna f'Novembru. Nixtieq nispjega kif indirizzajnijom tħassib tagħkom marbut ma' neutralità teknoloġika, l-eżenzjoni tal-SCA, speċjalment brabta mal livelli minimi, eh, networks ta' trasport, eh, parkeġġi, kif ukoll l-aċċess għal payment accounts. Nibda bin-neutralità teknoloġika. Eh, dokument ta' konsultazzjoni inkludi diversi referenzi għal approċċi teknoloġiċi kif ukoll ISO standards internazzjonali, però fid-dawl ta' tħassib tagħkom wara l-konsultazzjoni li bija konkludiet li hemm bżonn bilanċ differenti bejn il-miri ta' neutralità teknoloġika li tappoġġa l-innovazzjoni u l-faċilitar tal-pagamenti tas-suq uniku. Għal daqstant neħħejna referenza għal karatteristiċi speċifiċi għat-tlet elementi li kien hemm tlet elementi li hemm fil-bażi tal-SCA u neħħejna referenzi għal ISO standards internazzjonali bħal ISO 27.000 fil-2001 jew nkella irranġajna il templates għal skażijiet speċifiċi. Kien hemm ħafna tweġibiet li uraw tħassib għal limitazzjoni fid-dettal marbut mal-SCA, speċjalment in-noqqas ta' eżenzjonijiet għat transaction risk analysis l-impatt fuq pagamenti u networks ta' ta', trasport pubbliku kif ukoll l-eżenzjonijiet li hemm fid-dokumenti pubblikat. Nibda bil-Public Transport Network su parkeġġi. Aħna nirrikonoxxu li dan it-tħassib huwa leġittimu għal daqstan zidna eżenzjoni ġdida issa għall unattended terminals għal miżati marbutin ma' trasport u servizzi ta' parkeġġ Dan minħabba l-proporzjonalità tar-rekwiżiti li jirrifletti wkoll il-fatt li l-eżenzjonijiet ikunu fl-interess ġenerali tal-pubbliku għal raġunijiet operattivi biex ma jkunx hemm kjuwijiet u aċċidenti wkoll fejn jkun hemm il-punt ta' pedaġġ, eċetera. B'referenza għal transaction risk analysis, xinis wieġbu qalu li l-BA mux ma kinitx qed tippermetti li jkun hemm eżenzjoni tibbażati fuq ir-riskju. L-BA iddefiniet l-eżenzjoni ta' bażi tar-riskju li jem bħalma eh, nsibu skont il-PSD2, per eżempju, bl-inklużjoni ta' eżenzjoni e tranzazzjoni tal beneficjarji fiduċjarji. L-BA taf ukoll il-prinċipju li nsibu fil-PSD2 u eh, eh, l-SCA u eżenzjoni m'għandix issir ir-regola għandha tibqa' eżenzjoni. Li ba u kol ċara ma taqbilx mal-ideja li payment services providers jiddeċidu huma dwar jekk ir-rekwiżiti ta' autentikazzjoni japplikaw x'abbażi ta' analiżi tar riskju tagħhom dejn eh, tispiċċa biex eh, tħalliha f'iddejhom li jiddeċidu mhix suġġetti rekwiżiti li hemm fil-liġi. Però konkludejna li emmertu biex li bija jiddaħħal eh, tranzazzjoni, però din it-tip eżenzjoni tkun marbuta ma' kriterji definiti b'mod ċar u allura daħħan eżenzjoni addizzjonali disponibbli għal tranzazzjonijiet sa 500 euro hija marbuta wkoll koll marati ta' frodi li nsibu fl-abbozz tal-RTS li tagħti inċentivu lill PSPs biex isaħħu l-ħarsin tagħhom għal klijenti. Arafna wkoll li l-fraud data mhux rappreżentattiva biżejjed u għal dan ir-raġuni daħħalna klawzula ta' reviżjoni ta' il xahar wara d-data tal-applikazzjoni tal-RTS għal dawn l-eżenzjonijiet partikolari. Dwar il-threshold levels bdejna aħna b'eżenzjoni bbażata fuq livell ta' xar euro. Dan biex nikontribwixxu għal miri tal-PSD2 biex insaħħu s-sigurtà. Is-sigurtà hija importanti wkoll għall fiduċi tas-suq. Għamilna hekk u konna konxi li rekwiżiti stretti se jkunu skapitu tal-mir tal-PSD li nsaħħu l konvenjenza tal-klijenti. Wara li evalwajna dan it-ħassib tagħkom, iddeċidejna li nżidu l-RTS minn 10 għal 30 euro. Ma segwejniex il parrir ta' xi nies li wieġbu dan is-servej li nżidu threshold level għal 50 euro li japplika għal contactless payments minħabba ir-riski ta' frodi involuti f'dawn it-tipi ta' pagamenti. Intom ukoll semmejtu l-komunikazzjoni bej l-ASPSPs l-aktar il-banek eh, l-informazzjoni dwar kontijiet kif ukoll l-AISPs u l-PISPs. Wara l-konsultajna mal-Kummissjoni li bija jissaħarġu bil-konklużjoni li meta l-periodu ta' tranzizzjoni taħt il-PSD2 jispiċċaw tibda tapplika l-RTS, il-PSD2 ma tibqax tippermetti il-prassi attwali ta' aċċess għal partijiet terzi eh, marruf bħala l-screen scraping. Din l-interpretazzjoni hija bbażata fuq ċerti rekwiżiti tal-PSD2, per eżempju, li IISPs jew PISPs ikunu rridu jidentifikaw dilhom infushom biex jikkomunikaw b'mod sigur u ma jużawx aċċess jew jaħdmu data għal skopijiet li jmorru lilin lin tal-prestazzjoni mitluba mill mill-payment users apparti minn dawn il-providers għandhom id-dritt li jkomplu jaċċessaw il dawn il-kontijiet bil-mod kif jagħmlu wissa l-perjodu ta' tranzizzjoni bejn l-applikazzjoni tal-PSD2 u d-data ta' applikazzjoni tal-RTS. L-affett aggregat ta' dawn id-dispożizzjonijiet legali wasalna biex nikkonkludu li il-mod attwali ta' aċċess ma jibqax possibbli meta tapplika l-RTS. L-uniku triq legali disponibbli għall bjej li tiżgura li l-banek jaqsmu d-dejta ma' providers oħrajn mingħajr kontratt kien allura li nitolbu lil ASPSPs li joffru mill-inqas interface waħda għal AISPs u l-PISPs biex kollom aċċess għal din tip l-informazzjoni. Parti minn hekk fl-RTS insibu li l-banek jistgħu jiżviluppaw interface dedikata ġdida jew li jippermettu l-użu ta' interface adattata għall identifikazzjoni u komunikazzjoni mal-klijenti tagħhom fi żewġ każijiet is-service providers kon jistgħu ikollhom aċċess għad-data li jeħtieġu biex jgħinu l-klijenti, però b'mod li nindirizzaw tħassib leġittimu li tqajjem brabta mal-aċċess kontinwu għall interface dedikata, nżidna rekwiżit għall istandards tekniċi l-banek rridu jkollhom l-istess livell ta' disponibilità u prestazzjoni bħal l-interface offruta minn u użata mill-klijenti tagħhom bl-istess livell ta' miżuri ta' kontingenza fil-każ ta' disponibilità mhux ippjanata u biex jiftħu l-interfaces b'mod li jippermettu li il-PISPs eh, kun jistaw jittestjaw l-interfaces. Klarifikajna u koll li l-banek għandhom l-obligu li provdu konferma immedjata l-PISP meta il-fondi jkunu disponibbli b'mod li jkunu ċerti l-pagament ikun jista' jkun ipproċessat. Dan jista' jiżgura li jkun hemm aċċess għall-istess informazzjoni li għandhom bħalissa dawn il-PISPs u l-ISPs. Però issa l-aċċess ikun sigur b'mod li jkun faċilitat l u lini tal-PSD2 b'mod li jkun hemm suq integrat u aktar sigur għal pagamenti fl-Unjoni Ewropea. Naħsbu li dan u l-aħjar li stajna nagħmlu bil-lingwaġġ legali tal-mandat li ngħatajna biex nikkonkludi naħseb li aħna smajna l-kummenti li rċevejna waqt il-konsultazzjoni u daħħalna diversi tibdilijiet ukoll biex nindirizzaw aħjar insibu bilanċ aħjar bejn l-annijiet differenti konfliġġenti wkoll tal-PSD2. Jena qiegħed hawnhekk issa jekk għandkom xi mistoqsijiet tistgħu tagħmluhom. Thank you very much to Andrea and Ria. I'll give the floor to Pierre Petit, ECB. Pierre Petit issa, eh, direttur, il-Viċi Direttur Ġenerali tal-ECB. Iva, niproponi li naddu l-kelma l-ewel l-Kommissjoni Ewropea. Namlu għek mela. Grazzi, President. Aħna irċivejna l-abbozz ta' l-RTS xurilu kif tafu. Issa nixtieq li nirringrazzja l-BA għal-ħidma tagħha fuq dan is-suġġett, ħidma eċċellenti. Naħsbu l-inġenerali l-abbozz tal-RTS huwa ta' kwalità tajba ħafna. Naqbel ukoll ma' Sorenrija fuq il-fatt li l-PSD2 fija nsibu sensiela ta' miri li xi kultant jistgħu jkunu diffiċli biex wieħed jirrikonċiljahom is-sigurtà, l-konvenjenza, ħarsien għal konsumaturi, innovazzjoni, kompetizzjoni u naħsbu li l-IBA għamlet biċċa xogħol tajba ħafna biex tindirizza dawn il-miri. Issa, illum mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji kollha koperti mill-RTS, però se nifoka fuq żewġ suġġetti ewlenin sigurtà u mbagħad l-interface komunikattiva brabta ma' sigurtà tal-pagamenti u l-SCA aħna napoġġaw l-approċċ adottat mill-IBA fejn jippermettu mekkaniżmi alternattivi għall-autentikazzjoni għabbażi ta' analiżi tar-riskju. U dan namluħ, eh, specialment għalix nikkonsidraw li sistema aktar konvenjenti għadha mhix disponibbli fuq bażi ta' Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt aħna napprezzaw li l-RTS jinkludi wkoll klawzula ta' reviżjoni li tista' tippermetti għal reviżjoni bikrija tal-effettività tal-, -effettività tal mekkaniżmi alternattivi ta' awtentikazzjoni 18-il xahar wara l-applikazzjoni tal-RTS. Sa dak iż law eh, wara 18-il xahar imbagħad x'aktarx li jkollna statistika ta' frodi xierqa kif ukoll għodda biex nindirizzaw il-pagamenti u r riski Issa dwar it-tieni suġġett, il-komunikazzjoni. l interfejs komunikattiva hawnhekk eh, narfu li l-BA il-ħsieb tagħha kien li jkun hemm bilanċ xieraq bejn l-interessi differenti tal-banek u l-atturi fimtek, però biex ngħid kollox ukoll naqblu ma tħassib espress diġà mill-Parlament Ewropew, jiġifieri li ma rridux nimminaw permezz tal-RTS interpretazzjoni tal-RTS lan tal-PSD2 li insaħħu l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni. Ta' l-abbozz tal-RTS jimponi fuq il-banek ċerti obbligi biex ikun żgurat li jkun hemm il-kwalità ta' servizzi tal-interface dedikati li jistgħu joħorġu bihom il-banek u dawn il-miżuri, però ma naħsbux li huma speċifiċi biżżejjed biex jagħtu rimedju strutturali fil-konfront ta' eh, providers terzi. Naħsbu li hemm bżonn li mmorru pass lil lin ukoll billi noħorġu pożizzjoni alternattiva li għandu jkun hemm mal-banek biex jiggarantixxu li jkun hemm kontinwità fin-negozju għat TTPs. Naħsbu li dan l-approċċ jista' jkun wieħed sostenibbli għat TTPs fil-waqt li jibqa' jżomm ċerta flessibilità eh, għal benefiċċju tal-banek. Nittamaw li għabbażi ta' dan ġifiri kunu nistaw insibu soluzzjoni aċċettabbli għal partijiet kollha. Dan jaf jaħtiġ ċerta bono volontà fuq in-naħa tal-partijiet, però fiduċjużi li nistgħu naslu u naslu skont il-kalendarju li nsibu taħt ir regolament tal-IBA. Grazzi, grazzi President. Issa, Is-Sur Peti. Grazzi, grazzi ħafna, jiena nixtieq ukoll nibda billi nifraħ lill-IBA għal-ħidma li jagħmlu sissa, inkluż il-mod kif itħassib eh, ġi indirizzat, Il-proċess segwit mill-LBA biex jiġi indirizzat dan it-tħassib hija xi ħaġa li kienet trasparenti u rigoruża wkoll u naħseb li għenet biex jinstabu soluzzjonijiet tajbin fuq kważi l-kwistjonijiet kollha li itqajmu permess tal-konsultazzjoni mal-atturi involuti, però hemm kwestjoni li għadha pendenti u li dwara nixtieq ngħid xi ħaġa din il-kwistjoni hija dik marbuta mal-payment accounts u tied access. Fl-opinjoni tagħna f'dan l-istadju tal-proċess leġislattiv naħseb li hawnhekk għandna qudiemna tliet elementi. L-ewwel wieħed Aħna nifmu x'inhu tħassib tal-Parlament Ewropew. Aħna nifmu li dan it-tħassib huwa xpronat minn xewqa li wieħed jiżgura li t-TPP jibqa' fil ġejjini li joffri servizzi offruti llum. L-aċċess li għandhom illum għad-dejta u l-informazzjoni brabta mal-kontijiet tal-klijenti kif ukoll is-selezzjoni eh, li jagħmlu fuq id-data u l-informazzjoni biex ikun hemm konferma li pagament ġie inizjat u mbagħad ikun eżegwit. Bażikament hekk aħna naraw għaddejn eh, xi ħaġa li se l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni fil-qasam tar-retail payments. Aħna nifhmuh. Eh, dan it-tħassib. Din il-funzjoni għandha tinżamm u l-kol kemm aħna naqblu wkoll taħt il kundizzjonijiet li nsibu skont il-PSD2 inkluż l-obbligu għat TPPs biex ikunu liċenzjati u jkunu supervizjonati u l-obbligu wkoll għat TPP biex jidentifikaw lilhom infushom fil-konfront tal-banek. It-tieni element wara li smajt il-Kummissjoni Ewropea Nista' ngħid li aħna kuntenti bil-mod kif il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tikkonsidra li takkomoda t tħassib tal-Parlament Ewropew. Ovvjament aktar se jkun bżonn aktar ċarrezza, nisimgħu aktar nisimgħu aktar dwar il kundizzjonijiet ukoll fejn dan it-tip ta' ċess ikun jista' jinżamm bħala soluzzjoni alternattiva. U t-tielet element importanti ħafna lina. Aħna fl-ICB se nkomplu nappoġġaw l-isforzi li l-Banex u TPP flimkien qegħdin jagħmlu eh, fl-IRPB biex jiddefinixxu sensiela komuni ta' rekwiżiti prattiċi li għandna bżonn għall-iżvilupp ta' suq integrat għal dawn tip ta' servizzi ta' inizjament tal-pagamenti għandna bżonn suq integrat b'mod li jkollna suq fejn it-TPPs jistgħu jikkompetu eh, ma' xuxin u suq fejn eh, negozjanti jistgħu jużaw wieħed jew żewġ eh, TPPs biex jilħqu l-kontijiet kollha ta' pagament fl-Unjoni Ewropea ma jistax ikun li t-TPPs ikollhom jiżviluppaw 4000 interface differenti mal-banek għaliex dan huwa bej wieħed u ieħor in-numru ta' banek li għandna fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jekk is-soluzzjoni li qed tiġi konsidrata bħalissa bi biex nakkomodaw dan it-tip ta' aċċess jinżamm dan jista' jiċċara l-qafas legali li fih il-ħidma tal-RTBs qed isir. Però mhux se tgħin għall-ħidma l banek u TPPs iridu jagħmlu flimkien biex isibu mod komuni biex jikkomunikaw flimkien fl-aspetti prattiċi kollha involuti. U bħala President tal-IRPB li sibi huwa fiduċjuż li l-ħidma tal-RPB jista' jwassal għal riżultati tajbin. U fl-aħħar net nixtieq ngħid li l-ICB se jkompli jappoġġa bi sħiħ pagamenti istantanji fl-Ewropa, inkluż l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet pan-Ewropej, dawk li segwew id-diskussjoni fuq il-pagamenti istantanji, nafu diversi modi kif li sibi qed tiżviluppa dawn, qed tappoġġa dawn l-iżviluppi, kif tafu dawn il-pagamenti istantanji brabta mal-kwistjoni li qegħdin niddiskutu bħalissa l-aċċess dirett jiġifieri dawn b'mod awtomatiku se jsolvu din il-kwistjoni. U jafu ukoll jagħmlu dan qabel iż-żmien meta l-RTSs infushom jiġu implementati fl-2019. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. tal-intervenzjonijiet. Nirringrazzja anki li bijaj. Talli. Tkellmu fuq xie tħassib li ġi espress. Jena sodisfatt bisħieħ il-proposta ta'kom, imma jiena zgur li se jkun dibattitu imqanqal u nagħti l-mikrofonu l-Markus Ferber. Grazzi ħafna minna ħatijaj u grazzi kbira illi xiftit mill-kommenti tagħna illi dak iż-żmien Antonio Tajani bħala rapporter kien ressa issa jiena kelli l-onur li fil-fatt għammex il-negozjati li intom fil-fatt għom dawn il-kummenti. Issa konna qegħdin nippruvaw naraw kien hemm għalinna kważi daħqbina jekk aħna nistgħux bil leġislazzjoni li għandna naraw illi bil-veloċità tal-affarijiet illi qed jiżviluppaw anke f'dawk li joffru l-apps, pereżempju jekk hux possibbli li aħna nkludu l-affarijiet li aħna ħsibna li għandna jitqisu. Jiena naħseb li ma l-ewwel u t-tieni trilogu aħna rajna li hemm bżonn li nikonna iktar kompetizzjoni, niftħu iktar is-suq. Iżda fl-istess ħin għandna ikollna livell tajjeb ta' protezzjoni tal-konsumatur fl-istess ħin ukoll proċedura tajba u effiċjenti tal-ħlas. Għal din raġuni jiena naħseb illi nista' ngħid illi il-servizzi tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas hija xi ħaġa li għandha tkun assigurata issa b'mod sikur dejjem. U eh, jien naħseb li regolamentazzjoni wkoll ta' modelli ta' business għandhom ikunu neutrali wkoll din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll minħabba li jekk inħarsu lejn l-istandard tal-ISO illi qiegħda tittieħed bħala referenza din neutralità tat-teknoloġija mhux tkun garantita f-32 u 93 aħna qegħdin naraw li għandna bżonn li jkollna aċċess dirett u anke indirett tal-kontijiet, iżda fl-istess ħin għandna wkoll nagħmluha ċara illi r rekwizitu l-oħrajn tal-PSD 2 ukoll għandhom ikunu sodisfatti, ġifiri illi l-aċċess dejjem irrid ikun bażi tal-identifikazzjoni, ġifieri naħseb li rridu nagħmlu ċara minn ħajkollu aċċess jekk xiena jew inkella dak li ħajati s-servizz. Ġifiri hemm ċertu affarijiet li għandhom ikunu stabiliti fuq il-livell numru wieħed, level 1. U raġuni jiena naħseb li mal kommissjoni għanna diskussjoni issa li għadda tiffoka ħafna fuq l-obbligi għal ħlas ta' ċertu servizzi iżda fuq perjodu twal ta' żmien jiena naħseb illi ħajkonna bżonn ta' iktar diskussjoni fuq il-business models jew fuq il-business eh, models tal-kumpaniji li joffru daw it-tip ta' kontijiet jew inkella jekk hux nistgħu inħaltu dawn iż-żewġ servizzi ġifiri is-servizzi tal-informazzjoni tal-kontijiet u s-servizzi tal-għotja tal-aċċess u naraw kif nistgħu nħaltuhom flimkien waħduhom. Ma jistax ikun illi il-servizz tal-ħlas għal dan il-kont ma jkunx qiegħed jikkopera ma dak illi fil-fatt jagħti protezzjoni u aċċess għal dan is-servizz. Ġifieri jiena naħseb li għandna żommu daqsxejn ta' bilanċ f'dan kollu. l kummissjoni nixtieq nitloba sabiex tieħu pożizzjoni ħalli bekk il-miżati l-informazzjoni għandhom ikunu miftema minn qabel ħalli hawnhekk ma jkollniex problemi biex niftimu fuq ir-regoli, fl-istess jien ikolna level playing field għal kulħadd. It-tieni ħaġa li xtaqt nitkellem dwarha li BA, li BA ukoll inkludit ħafna mill-kommenti tagħna illi fil-fatt adattawhom u anka waslet għal żewġ punti oħra li tużaw l-identifikazzjoni tal-klijenti. Għana fil-Matrix qed naraw li hemm ċertu affarijiet li huma aċċettabbli iżda għandna problema xorta waħda. L-eċċezzjoni mill- l-identifikazzjoni tal-klient jistaw waslu għal miżati ta' 500 euro bħala massimu. Jien naħseb illi għal klijenti privati din hija xi ħaġa illi tajba u aċċettabbli u tista' twassal għal protezzjoni tajba tal-konsumatur iżda jiena naħseb li dawn huma ammonti żgħar jekk minħabba li aħna nafu li qed ikun hemm kumpaniji kbar lid-dipartimenti tagħhom eh, fil-fatt jistgħu jkollhom ukoll u jagħmlu użu minn dawn is-servizzi. U għandhom il-kompetenza, allura jiena naħseb li dawn huma proċessi awtomatiċi illi għad raġuni kolli ngħid li mhux ħajqogħdu tajjeb f'dan il-kontest. Allura rridu niggarantixxu illi dejjem ikun hemm dispożizzjoni li tapplika wkoll għal B2B ħalli bekk il-ħlasijiet li huma iktar minn 500 euro jistgħu jkunu rilaxxati wkoll ma naħsibx li l-Kummissjoni ta' kuljum jew il-Kummissarju ta' kuljum irid joqgħod bil forsi daħħal il-pin kull darba illi irid jagħmel vjaġġ fuq ix-xogħol, jiena naħseb illi l-affarijiet irridu naħduhom mill-perspettiva l-iktar reġonevru dan il-punti għandhom tkunu mitqisa wkoll. Thank you. Grazie. Ole Lubikson. Ludvigson. Kif diġaħat? Aħna xort għanda natu il-providers għal-klienti online. Il-versjoni attuali tal-artisti permetti il-banek jiddeċidu kemm iridu jħallu aċċess għal DPPs. U din id-deċiżjoni m'għandix tiddependi mill uh, bona volontà tal-banek. Il, il modelli tekniċi jistaw jinkludu anki din id-data. U id-direttiva, l-aħħar direttiva tajt li għanda tkun kompatibli ma' soluzzjoni tekniċi, rridu nizgoraw ukoll illi l interfaċi dedikati li jgħatu l-banek mandomx jimbnew fuq jimbnew fuq model redirect għax bekk it-TPPs ma jkunux jistaw jizvilupaw il-prodotti tagħhom u jadattawhom għal ambjenti differenti bħal labs u il-mobiles. Għalissa irridu nizguraw illi il-, -il talba għalla ISO 2422 tiġi imneħħa illi edha fl-artiklu 28.3 tal-RTS. Hija ħaġa eh, mux tassoltu eh, illi għawdin din il-ħtieġa għal dan l-standard tekniku fejn posti oħra jaċċettaw l-innovazzjoni. Dan għajfisser illi il-banek E, e, ma jkunux jistaw issa iktar jgħatu l-aħjar interfaċċa u anki il-possibilità li adattaw l-APIs għal-banek, għal-mobile bank, għankol e, titneħħa minn il-banek. L-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni internazjonali għandhom kollom standards għar PIS u AIS. U dana qed jimxi kontra l-idea li għanna nipromovu neutralità teknoloġika li hija propju l-ispirtu ta' direttiva. Mu barra minnek mu mhuwiex il-mandat tal-IBA illi jinkludu anki l status legali għax inkella se se jkollu jipreskrivu standards tekniċi, hemm xi riskju li dawn l organizzazzjonijiet imbagħad jistgħu jiġu eh, influenzati bil-banek bil u bil kumpanijiet tal-karozzi, per eżempju, teknoloġija Swift, tista' tkun eh, tista' sir kważi obbligatorja mill-servizzi eh, ta' ħlas. Nittama li nsibu soluzzjonijiet eh, sensati għaw. U għallin għaz dak li huwa dak li qed proponi jien. Grazzi. Grazzi. Mawx ħadd mill-li si mela Sofi Invelt. Fil-qosor jiena mhux nidħol fil dettall imma jena nishti nati reazzjoni tiegħi għal dak li għal Markus Ferber fuq kif aħna għadin naddu leġizlazzjonijiet il-liġijiet. Dina miex xirqa għal dinja li qed ngħixu fiha llum. F'dawn is-snin li nid niddeliberaw u niddubita kemm inizjattivi t-lifnijom u marru barra mill-Ewropa għadni minix konvinta fuq dan il-fajl meta inqis il-kommenti kollha, mela però nittama li nkun nista' naqbel fuq kwistjonijiet innovativi. Irridu nibdew aħna naħsbu għab motiħor għax qed nobbligaw l-innovazzjoni li titlaq mill-Ewropa, mbagħad nilmentaw li aħna nidependu mill-kumpaniji kbar Amerikani u Ċiniżi. Grazie. Mm, anki jek minni zgur jek illi namlu regolamenti ġodda jammu tajjeb. Għawnek għandu japplika normalment eh, għuwe. Eva Ġolli, e, enti għed titkellem floka, Eva. Grazie, President. Sven. Jena niftakar manki forsi Sofi Indvelt tiftakar meta aħna negozjajna fuq is-sepa u din il-proċedura kena diskussjoni twila fuq il-governanza. U jena niftakar illi fl-opinjoni tiegħi qatt ma kienu qatt ma ġiet irsolvuta b'mod sodisfaċenti. Il-grupp eh, ta' ħidma illi qed jipprepara regoli li qed niddiskutu hawnhekk huwa propju dak li rigwarda l-interfaċċi fil-qafas tal-ERPB illi huwa korp illi huwa flok il-Kunsill tas-Sepa u dan qiegħed fl-ECB. Pratikament hemm website, għandhom website u jekk eh, konsideraw regoli ta' proċedura u ma jivutaw maġġoranza ta' tliet kwarti u dan jfisser li ħadd ma ma jista' jsir xejn kontra l-banek stess u jew tan inqas anke meta jkunu preżenti u segretarjat ukoll qiegħed BPC u aħna eh, kritikajna x'mhumiex trasparenti mhux jinkludu il-partijiet kollha interessati u memx eh, lanqas rappresentazzjoni tal-konsumaturi. U anki eh, fil-lista tal-membri laqasem l-IBA, għaliex mintkom xem, tistaw tispiegawlna fuq intkom mistednin, mistednin jew le. Imma il-governance fil-ħlasijiet miex għall-altezza. U jiena nishtiq nappoġġa il-rapporter u rridu nerġaw naħsbu kif dawn id-deċiżjonijiet eh, jittieħdu. Anki eh, a parti il fat jek aħna għandix dejjem raġun, imma hija kwistjoni ta' governanza u jiena forsi nistaqsi l-Kummissjoni, forsi jistgħu jispjegawna għaliex dan il-grupp għall-implementazzjoni għal PSD2 għandhom segretarjat li huwa fl-IPC u fil-lista tal-membri hemm żewġ banek kbar illi għandhom istituzzjoni però f'parentis, però huma preżenti fil-grupp ta' ħidma bħala membri tal-IPC, hemm anki l-ko-president huwa eh, eh, ġej mill-IPC. Jien għandi, eh, jien ma nistax naċċettaw din il-forma ta' governanza. Hawnhekk għandna istituzzjoni Ewropea, għanna responsabilità ċara bil-budget u għonek għanna governanza li hija eh, istituzzjoni indipendenti li diġa għanda ħafna funzjonijiet. Umbat mannix l-istess livell ta' kontroll. Allura, issa eh, għanna problemi bli BA li għasija parti minn dan il-grupp ta' ħidma. Jina din mistoqsija fundamentali, min joħodhom id-diskussjonijiet fuq it-trasparenza? u anki fuq l-accountability u tista' forsi tiċċaranna anki biex t-proponinna jew tidiskuti maħna jekk din hijiex il-governanza l eh, trasparenti u liktar demokratika. Grazzi. Valmu mhuwiex prezenti. Forsi animas qed jieħu minn floku le, mela nibdew catch the eye l-ewwel kellim hija fer pervanx beres. Grazzi. Grazzi tal-li tajtna l-opportunità inħarsu lejn l-RTS fil-kuntest tal-iskrutini huwa importanti ħafna kif qalu l-kellima ta' qabel illi għanna nerġaw nitkellmu fuq għadi. Naħseb il-pozizjoni tal-IBA ikunu xikunu l-kondizjoniet tal-grupp ta' Hilma, hija bilanċata jekk inħarsu lejn il-level numru wieħed l-idea kienet illi għanna bżon ta' xi punti ta' tħul fis-suq. U bejn l-adattament għat teknoloġiji ġodda u anki l-idea li il-konsumaturi jista' jkollhom modi aħjar biex iħallsu, ma mbagħad iridu nħarsu anki lejn il-għanijiet tal-sikurtà irridu niżguraw li qed nitkellmu fuq eh, affarijiet eh, ġusti hawnhekk. Rajna li hemm xi intervenzjonijiet hawnhekk li qed jippruvaw jibblokkaw il- e, il-banek ġodda. Meta nitkellmu fuq il-teknoloġija neutrali, eh, fil fat edin jipproteġu dawk li maġa fissu, fis-suq, aħna irridu niżguraw illi dinja dejta għal-ħlas eh, attuali. Jow jekk aħna aħna sempliciment edin nawtorizzaw il-banek ġodda jew il-banek li l-om Uh, Ndaħlu l-informazzjoni kollha marbuta mal-kontijiet. Din hija waħda mill-problemi. U jinaħseb li ħasra illi m'għandniex l-opportunità nitkellmu mal-partit interessati prinċipali. Imma anki il-FATF illi jistaw kunu interessati meta niġu għal eh, teknoloġija neutrali, però maħniġ żguri fuq l-impatt ta' da u dan huwa dak il-leġislatur fuq livell wieħed xtaq. Però hawnhekk irridu nirrispettaw għax l-intenzjoni tal-leġislatur għandha tiġi rispettata u din in-neutralità teknoloġika li ġiet imsemmija m'għandix twasal għal situazzjoni e li dawk li diġa qegħdin fis-suq u li għandhom pożizzjoni tagħhom qed jisaxħu l-pożizzjoni tagħhom. U illi qed jiblok qed imbotta lura lil banek li ikunu u jidħlu. Jena naf li l-intermedjari mumiex qoddim fil-ġida kontra terrorizmu, pero em, eh, fuq is-sikurta naraw illi iktar ma nullu il-ċifra minima għall ezenzjonijiet iktar naraw riski u l-autoritajiet pubbliċi u l-leġislatur mbagħad se tort hawnhekk. Meta wieħed qis kollox, meta wieħed qis anki l-informazzjoni teknika li għandna, aħna nixtiequ li l-konsumaturi kun jista' jibbenefika minn dawn l-innovazzjonijiet tekniċi kollha waqt li fl-istess ħin ikollu anki sikurtà fil-ħlasijiet. Din hija kontradizzjoni. Meta wieħed is dawn l-affarijiet kollha u nistgħu ngħidu li aħna sodisfatti bil-proposta tal-IBA u nistgħu anki nużaw bħala bażi biex niddiskutu mbagħad forsi xista tkun il-proposta aħarija. Grazzi m'għandix kelliema oħra mela nixtieq nitkellem jiena issa fuq dan is-suġġett u jiena nixtieq ngħid kif diġa għad illi rajt illi il-punt ta' Ander Errija kien konvinċenti ħafna u nirringrazzja li bijaj tal-li eh, bidlet l-ewwel parti fuq il-CA, però bat fuq it-tieni problema l-aċċess għal kont nistaqsi lill komissjoni xi jfissru meta jgħidu illi jridu jibidlu jagħmlu xi modifika biex jipproteġu il-prassi attwali. Għax naturalment aħna għanna dejjem nevitaw li konna effett negattiv fuq l-leġizlazzjoni tagħna, però dan għandu jkun e, malaniet tal-leġizlazzjoni. Illi edem mhux biss biex tipproteġġi il-modelli kommerċali attwali, ma anki biex jimplementaw xi prinċipju naturalment E, irridu jkunu bilanċati, però anki għandhom e, jinkludu sikurtà, jiena ma nifhimx issa jekk dan il-punt ifissirx li qegħdin iddubitaw dak li qalet li BS fuq il-fatt li mhux se nippermettu iktar screen scraping skont din il-leġiżlazzjoni Illi fl-opinjoni tiegħi kjaċara ħafna fil leġizlazzjoni allora kwalunkwe bżonn illi aħna nżommu suq jaħdem kif inhu m'għandux ikun ksur ta' prinċipju li huwa inkluż moċar fil leġizlazzjoni Jiena hawnhekk qed nitkellem bħala membru u personalment nixtieq illi nitolbuhom jiċċaraw eh, salima punt intkom u tbidluħ dan il-punt, għax l-opinjoni tiegħi hija li m'għandniex nbidluħ. Grazie. Thank you, Chairman. Uh, as I said, we, uh, we believe... Grazie, President. Aħna kifat nemnu li l-RDS kif inu sviluppat uh, mill-IBA jew ta' kwalità tajba fuq suġġetti kollha. Uh, u fuq l-interfaċċa ta' komunikazzjoni aħna għadna naħsbu illi e, xi salvagwardja ulterjuri tista' tingħat għal TPP skolla biex niżguraw illi jkunu jistgħu verament jibbenefikaw mill-modelli mil e, kommerċali sostenibli u kontinuità fil-modelli. U fuq din l-interfaċċa soluzzjoni li għadin naħsbu fuq aħna li għanna intenzjoni namlu jadi jew illi nġibu l-aċċess għat TPPs permezz ta' uh, interfaċi oħrajn tal-konsumatur minkejja xi adattamenti biex garantixxu eh, identifikazzjoni, reċiproka eh, xirqa u anki biex nizguraw li TPPs għandhom aċċess biss għal informazzjoni li għandhom bżon sempliciment biex jgħatu servizzi tagħhom. Ta u dinja waħda mill-possibilitajiet jew inkella il-banek jistaw jizviluppaw interfaċċa dedikata. Dan huwa konċett li mhuwiex definit fl-RTS. Imma s-supervizuri u l-banek u l-NTPPs jifmuh bħala interfaċċa li mhuwiex ibbażat fuq l-interfaċċa u din l-interfaċċa dedikata pratikament hija API package API u fija adattament tal interfaċċa tal-klient biex tippermetti identifikazzjoni tal-klienti tal-banek. U għal din raġuni aħna għedin nasbu fuq dan attualment u għedin nisimaw l-opinjoniet kolla, l-opinjoniet tal-parlament u anki għed nisimaw għedin jgħidu fil-kunsil. Għadna għadda ċilinix, dawn huma ideat inizjali U niprovaw aħna nsibu kompromess bejn il-pozizjonijiet kollha li smajna sissa. Grazzi. Mela, li sibilu għar, issa. Jena xtaqt nikkommenta fuq il-komment tal-RPB. Entkom tafu li l-RPB huwa korp li huwa ah, Il-presidenza taħħa hija l-ECB u tinkludi il- Irrid tinkludi il-post demand u anki il-supply tal-industrija, tinkludi konsumaturi, banek, SMEs, istituzzjoni taħlas, TPPs u kollox. U f'dan is-sens aħna konvinti illi dan huwa korp illi se jiżgura rappresentazzjoni ġusta tal-interessi kollha. L-RTB għanda ir-regoli tagħha kif intkom għattu u meta uh, jinħolo working group anki għal kwestjoni tal-Payments Initiation Services, tipikament hemm il residenti, wieħed rappresentant tal-offerta u liħor eh, il-kopresident liħor huwa ta' domanda. F'dan il kas huwa rappresentant tal-kommerċanti stess. Dan dan ir-regoli u l-mandat jizgura u nista' nizgurakom illi l-ebda soluzzjoni ma ten biss u biss li sibi edemek biex eh, edha l-president, pero edemek biex tejn issu lebda soluzzjoni ma tista tiġi mill-grupp ta' ħidma jekk m'għandix konsens wisa. U fuq din il-kwestjoni partikolari ma jistax ikun illi e soluzzjoni tista' toħorġ mill-RPB illi ma tkunx mbagħad appoġġata mill- partijiet kollha interessati illi tinkludi anki l-banek imma mhux banek biss anki TPPs. Grazzi. EBA. Qabel ma nagħti il- jew int tagħti il-mikrofonu l-Andrea fuq l-EBA, l fba osservatur Nat il-mikrofonu li dirk li huwa iktar involut fil-xol ta' kuljum. Però nixtieq ngħid namel komment ġenerali Fu il-kalendarju għal produzzjoni ta' dawn l-standards ta' governance. Aħna kellna mandat biex niproduċu dawn l-standards kif qed naraw fid-diskussjoni tal-lum hija waħda mill- diskussjoni l-iktar diffiċli, kena 12 ġur biex naslu għas soluzzjoni. Kena l-ikbar l-ikbar eh, numru ta' risposti u għat ma kena risposti iktar minnek. U aħna konna effiċenti fil-ħidma tagħna u ma nasibx il-proċess jista' jiġi konsiderat bħala eh, wieħed li jimxi bil-mod. Fuq il-governanza jiena ma laqas kont nafu din il-kwistjoni tal-ECB aħna għanna l-istruttura tagħna teknika waħda hija s-sikurezza illi hija kif għadna għanna żewġ ko-presidenti u nikkoperaw mal-ECB u tinkludi biss awtoritajiet pubbliċi. U mbagħad għandna task force mis-servizzi taħlas dawn huma il-korpijiet illi ipproduċew dawn l-standards. Jekem oħrajn fejn hemm skambi ta' uh, xogħol anzi inħoss anki u aħjar ki kulli bijaj ma tiġiġ involuta direttament, għax aħna għanna il-konsultazzjonijiet pubbliċi taħtana u aħna trasparenti Moti iktar ġenerali, Derk, eh, nishtiqek tirrispondi għal punt tekniku fuq l-interfaċċa, però aħna b'mod ġenerali għamilna ħilitna kollha biex insibu soluzzjoni li naħsbu li bilanċata fil-qafas attwali legali. Però aħna naħsbu illi eh, meta nikkonsidraw is-sikurezza eh, hemm modi illi kol min jaċedi għal kontijiet jidentifika ruħu l-ewwel u jagħti eh, garanzija suffiċenti ta' sikurta u l-aċċess għal limitat limitat għal l-informazzjoni li huma neċessarji biex wieħed ikun jista' eh, jaqdi servizz li talab il-klient stess. ma nafx kif nistaw namlu ħaġa differenti u anki fuq il-kwistjoni ta' 500 euro tista' anki titkellem fuq da. Fil-qosor għax għanna il-punt li mis jgħajt il-President. Għanna kwistjoni tal-Kroazja. Fuq il-proċess tal-dizvelup tal-politika u l il-fat li qed nibbuttaw l-innovazzjoni barra mill europa Aħna għandna model mibdul fil-leġislazzjoni u aħna qegħdin indaħlu il-ħtiġijiet ta' sikurtà u qed nagħmluhom liġi. Dan huwa proċess u eh, dan mhuwiex sorprendenti għaliex ħabba din dan il-fatt tal-sikurezza li parti mill-liġi. Aħna kena discussion paper biex nifmu direttiva u ma tistawx taħdu li aħna għedin tard assolutament. Forsi imħabba, intkom għedin tajdu li għed nibbuttaw l-innovazzjoni, Eh, wara eh, li ġi applikabli l-RTS, jista' jkun hemm dewmien forsi jemmek nistaw ntejbu s-sitwazzjoni, imma fuq il-standards tekniċi naħseb li għedin puntuali u biex nikonferma dak li għal dak li għal iktar kmini fuq l-aċċess għal-kont, il-neutralità teknoloġika hija definita b'ħafna modi. Aħna konna nizguraw li l-ebda operatur eżistenti mhux se jiġi favorit, kulħadd se jibda mill-bidu u kulħadd għandu l-istess possibilità. U dana huwa anki skont is-seba' għanijiet l-oħra u naħseb li sibna bilanċ hawnhekk. Grazzi absolutely disappointed about what we have. Biex najt il verita jena dezappuntat. Il-mistoqsijiet tiegħi ma ġewx eh, ma tajtihomx risposti. Il-kwistjoni mhijiex kwistjoni tal-RTS u ma nafx għaliex issa qed nitkellmu fuqha. U t-tielet punt li jena u koll li mistoqsijiet oħrajn huma aktar importanti minn dawk li għajmu it-tim tan negozjat U jekk dan huwa l-approċċ jiena minista nimxi lura bħala nerġa' immur lura bħala rapporter għax ma jagħmilx sens li wieħed jaħdem daqshekk. E, l-ebda minn dawn il-mistoqsijiet ma tajtuhom risposti. Jekk dan huwa l-metodu f'dan il-komitat, jiena nista' nieqafek għax dejjem ma nistax assolutament ma nistax naċċetta din is-sitwazzjoni. Klijat. Grazzi Markus, u għacħar li kullħat kellem, kullħat kellu l-possibilità jitkellem, u naturalment jekk hemm eh, li ma li ma skużani għajt ferber. Dan huwa importanti għax hawnhekk għalhekk aħna ġibna dan id-diskussjoni hawnhekk illum. U jekk issa se nirtiraw kollox mħabba f'raġunijiet oħrajn, eh, li kien hemm nies oħra li poġġew fiċ-ċentru tal-attenzjoni, Imma eh, kienem mistoqsija ta' Gigold u kienem bżon li wieħed jagħti risposta l-iktar affarijiet importanti. Iva, etnajt ngħid li dibattitu wera li hemm opinjoni differenti fil-Parlament. U din ħaġa li l-Kummissjoni qed ittieħu nota tagħha. U jiena żgur illi dan huwa punt illi se jimxi għad diskussjoni anke fis-Parlament irridu niddefinixxu sunu għal pożizzjoni tal-Parlament. Grazzi.

course, please. We will have a follow-up, but now let's move to point five of the agenda. Tajab mela naddu issa l-punt numru ħamsa fuq l-aġenda tagħna nati merba l Strafko Maric li huwa il-Ministru tal-Finanzi tal-Kroazja li aċċetta l-istedina tagħna biex jippreżentana l-opinjoni tiegħu fuq is-sitwazzjoni ekonomiko u finanzjarja ta' pajjiżu u il-prospettivi ta' tmexxija ekonomika fiħdan l-Unjoni Ewropea kif nafu l-Kroazja huwa l-aħħar stat membru li għadu kemm siħeb fl-Unjoni Ewropea fis-sena 2013 f'Lulju pal pajjiżi oħrajn fl-Ewropa, il-Kroazja ntlaqtet ħażin ukoll mill-kriżi ekonomika u finanzjarja u f'dan il-kuntest naħseb illi nistgħu naraw li mbdiet proċedura wkoll Anka fuq Kroazja situazzjoni issa hija ħafna ħjar. Id-dejn nominali huwa ħafna inqas minn 3% ġifieri nittamaw li f'Mejju li ġej ħajkun possibbli illi huwa jeħorġu minn proċedura tal-IDP. Proċeduri oħrajn li jistgħu jitqisu li huma relevanti żgur li ħajjissemmew ukoll matul id-dialogu fuq eh, l-implementazzjoni ta' rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż, is-sitwazzjoni tas-settur bankarju, ġifiri din żgur ħatkun diskussjoni interessanti bi pjaċir kbir nistiednek biex titkellem sur Ministru. Grazzi ħafna, Sur President Membru Onorevoli tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, permettu li l-ewwel net biex ngħid kemm napprezza li jintom jtuttuni l-opportunità li nkun għawek ma'kom u nkellimkom bħala l-ewel Ministru tal-Finanzi tal-Kroazja li kien jgħat għawek fiħdan il-Komitat Ekon fil-Parlament. Il-President għadu kem semma ċertu affarijiet li jina nitkellem dwarhom, naturalment brabta ma' tendenzi ekonomiċi u l-perspettivi anke tal-Kroazja. Ipermettu li u koll minħabba li jina nħossni gburi ħafna bħala ċittadin Kroat illi nibda billi nuża ftit klim bil-Kroat. Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, sinjuri, huwa onur kbira lija u pjaċir kbira lija li nkun hawnhekk magħkom sabiex inkellimkom il-kull bħala l-ewwel Ministru tal-Finanzi mill-Kroazja li kien hawnhekk fil-Parlament Ewropew illi nindirizza lilkom l-Kumitat Ekon tal-Parlament Ewropew li jkolli l-opportunità li nitkellem fuq ċertu affarijiet li ma verament ta' importanza determinanti għal għax-xena ekonomika u finanzjarja ma anke l-perspettivi ekonomiċi. U hekk kif qal is-Sur President, il-Kroazja bħal ħafna pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea kienet mill-quta ħażin mill mill-kriżi ekonomika u finanzjarja illi fil-Kroazja damet tinħass għal sitt snin wara xulxin u b'riżultat ta' dan kien hemm tnaqqis kumulattiv tal-prodott gross domestiku ta' madwar 12%. Ġifieri naħseb illi dan issibuh ukoll f'sentenza waħda f'ċifra waħda dan din l-buttatura l-ura. Iżda dan inħassu kol f'bosta elementi ekonomiċi tagħna u anke mis-soċjetà ġenerali inħass dan l-iżvilupp negattiv issa minħabba li tnaqset ukoll l-attività ekonomika rajna li kien hemm tendenzi wkoll illi qed juru li hemm nuqqas nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol minħabba li għandna rata tal-qatt li qiegħda tiżdied u dawk li għandhom xogħol pala numru edin joqsu u l-situazzjoni tal-pozizjoni finanzjarja tal-finanzi pubbliċi edha tmur għallar. Issa minħabba l-problem li edin naffaċċaw speċjalment fil-qasam demografiku, naħseb li kullħat tawek f'din is-sala jista' jgħid li jiġġustifika l-konklużjoni li wasilna lija min-naħa tal-gvern illi aħna rridu ngħidu l-kwistjonijiet ekonomiki u ekonomiċi u finanzjarji huma verament ta' priorità għalina. Nista' nitkellem ukoll fissem l-aħħar żewġ gvernijiet li kellhom minkejja l-fatt il gvern ta' qabilna dam biss bil-mandat tal-sena Anzi, l-inqas minn sena, iżda forsi nista' nitkellem ukoll b'ċertu kontinwità li għal żewġ gvernijiet il-kwistjoni finanzjarji u ekonomiċi dejjem tpoġġew fuq net tal-agenda tagħna tal-prioritajiet politiċi. Matul is-sena 2016 aħna kellna sena tajba. Intamettu wkoll xi ftit eh, fatti semmejtuhom jiena ħanipprova wkoll nitkellem fuqhom fil-qosor ngħidilkom għalfejn aħna konna n-isu s-sena li għaddiet bħala sena tajba u sena importanti. Naħseb li din is-sena markat it-tmiem ta' riċessjoni u kien hemm ukoll bidu ta' skabbir ekonomiku. L-aspettattivi fil-bidu tas-sena 2016 kienu qegħdin juru li ħajkonna tkabbir ta' madwar 2% iżda fl-aħħar mill-aħħar kellna tkabbir ta' 3% l-aħħar ċifra li kellna u li aħna kellna tkabbir tal-prodott gross domestiku ta' 2.9%. Wieħed mill-affarijiet li l-iktar kontribwixxew għal dan din iż-żieda fil-fatt kienu l-esportazzjonijiet, jiġifieri dan l-esportazzjoni vera għamlet kontribuzzjoni tajba għal subija tagħna situazzjoni ekonomika tagħna. U aħna rajna wkoll li anke l-importazzjonijiet stiet, u ġifieri l-effett net tal-esportazzjonijiet kien pjuttost neutral minħabba l-importazzjonijiet. Issa il-konsum domestiku għamel tajjeb għal dan u anke kien hemm iktar investiment fuq livell lokali, jiġifieri wara periodu pjuttost sostanzjali aħna rajna li mhux biss kellna rkupru ekonomiku iżda kellna iktar investiment. Issa mill-lat tal-produzzjoni tal-prodott eh, gross domestiku. Nasab li nista' ngħid li l-attivitajiet tagħna kollha wrew illi kienu mexxin tajb fis-sena 2016 kemm il rat tal-produzzjoni industrijali li żiedet sal madwar 5% anka fil-beħ fl-imnut, it-turizmu wkoll. It-turizmu fil-Kroazja u attività ekonomika importanti ħafna li tkontribwixxi madwar 18-20% tal-prodott gross domestiku tagħna ta' kull sena. U jiena nixtieq ukoll li nsemmi attività oħra illi wara illi kienet qiegħda tonqos għal dawn l-aħħar sitt snin u nofs, dan l-aħħar rajna li kien hemm ċertu zida fitħulu ekonomiku ġifiri s-settur tal-kostruzzjoni ġifiri dawn l-attivitajiet kollha fil-Kroazja kienu mixjin tajjeb matul is-sena li għaddiet. Nixtieq nitkellem ukoll fil-finanzi pubbliċi jekk kif qed tinti bħala riżultat u konsegwenzi tal-pozizjoni finanzjera tagħna li marret lura dwar il-finanzi pubbliċi il-Komissjoni Ewropea fetħet proċedura ta' IDP għal Kroazja u naħseb li din il-proċedura nistanajt li waslet ukoll għal bosta elementi oħrajn illi deru fl imġibba tagħna l il gvern ara fil-fatt li l-istwazzjoni fil-finanzi pubbliċi waħda mill-iktar problemi u l-enin makroekonomiċi li aħna rridu nindirizzaw nipruvaw insolvu minnu fih. Jekk inħarsu lejn din l-aħħar sena u iktar aħna naħseb li rnexxielna li f'dan il-perjodu qasir ta' żmien mhux biss nerġgħu nreġgħu lura daw it-tendenzi negattivi iżda illi nwaslu wkoll għal bidliet tajbin sinifikanti. L-anijiet tagħna tal fejn 2010 kien ta' 2.6% tal-prodott gross domestiku li dak iż-żmien kien f'linja mal-rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u anke kien ukoll koerenti mal-idea u missjoni li aħna kellna ġifieri li naqsu il-deficit tagħna sal-kriterji ta' Maastricht ġifiri inqas minn 3% Mem fejn nfakkarkom jien li fil-Kroazja aħna kellna ċifri ta' deficit ta' iktar minn 5% tal-prodott gross domestiku. Iżda matul il-sena li għaddiet aħna rnexxin nikkontrollaw l-infiq ta' pajjiżna u anke rnexxinna nikkontrollaw aħjar u nużaw it dħul sabiex intaffu deficit u naqsu wkoll id-dejn. Ir-riżultat ħari kien li f'Diċembru aħna kellna formazzjoni teknika tal-budget u aħna nassinna il-rata ta' deficit minn 2.6 sa' 1.6 tal-prodott gross domestiku. Matul il-xar li ġeja għana ħarres u ċifri uffiċjali tistaw tkunu taraw u kol ċifri. Ewleni nista' nagħtikom idea wkoll fuq eh, ir-riżultati preliminari tas-sena 2016 il konklużjoni hija li mhux biss dawn il-1.6 tal-prodott gross domestiku national u issa minn naħjar minn hekk aħna qegħdin naraw li defiċit tagħna kien ta' madwar wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku ġifieri tkabbir flimkien mal-konsolidazzjoni fiskali u t-tielet ħaġa li għamilna kienet l-attivazzjoni tal-assit statali minħabba li fl estate ownership tagħna mhux hemm ħafna kumpaniji li huma tal-istat iżda hemm portafoll ukoll ta' bosta assi li huma tal-istat kemm proprjetà immobli faċilitajiet ta' turizmu u koll li issa qegħdin nużaw u koll għal-iktar tħul ekonomiku. Dawn it-tlet elementi kollha flimkien waslu għal-fatt li għall-ewwel darba fl-istorja reċenti tagħna aħna rnexxinna li naqsu il- ir-rata ta' dejn minn 86.7% għal 83.9%. Ġifin nistaw naraw li l-aġġustamenti fid-dejn pubbliku minn ta' madwar 3% tal-prodott gross domestiku. Dawn riżultati kollha U għal dawn l-aħħar seba' snin u għaxar snin aħna rajna li kien hemm tendenzi pozittivi wkoll ħarġu mir-rating agencies, ir-rating tal-Kroatja huwa żewġ noċes inqas minn dak li kien u tlet aġenziji kollha tar-rating u fosthom Moody's ukoll waslu għall-istess konklużjoni. Iżda tendenz aħna minnaħa tal-gvern tagħna maħniex jibna illi issa nikkontentaw rbiħna u nieqfu naħdmu iżda aħna n-implementaw riformi bħala parti mir rekomendazzjonijiet speċifiċi tal-kull pajjiż anke fiħdan id-dialogu mal-Kummissjoni Parlament Ewropew. Issa hemm bżonn ukoll ta' ċertu riformi li verament hemm bżonnhom ħalli mhux biss inkomplu għaddejjinek iżda billi ħalli naraw ukoll li jkun hemm sostenibilità ta' prestazzjoni ekonomika tagħna tal-finanzi pubbliċi. Għalissa jkolli ngħid li l għan mit-term tagħna huwa marbut ħafna ma' tkabbir potenzjali tal-ekonomija tagħna, illi naħsbu li bħalissa huwa fuq livell iktar baxx minn dak e, attwali u għadu raġuni hemm bżonn li verament inkomplu u anke jekk jista' jkun naġlu l-implementazzjoni ta' ċertu riformi. F'April flimkien ma' l-gvern tagħna aħna resqu programm ta' konverġenza u ta' għall-IDP fejn intom tkunu tistaw taraw ir-riformi kollha li aħna beħsibna nippjanaw dok li kienu diġà implementati u li jkunu mnizla u diskritti fid dettali iżda ħan nisqu ħafna fuq is-settur tal-kura tas-saħħa, fuq l-amministrazzjoni pubblika, fuq is-sistema tal-pensjonijiet iżda anka fuq il-fatt illi rridu nagħmlu daqsxejn iktar sforzi fil-qasam tal-intrapriża u l-attivitajiet relatati ma' dan. Aħna verament nixtiequ li nissodisfaw mhux biss l-obbligi tagħna, iżda anka l-impenni li għandna fuq ir-riformi strutturali naħseb il-gvern tagħna diġà ta' prova tal-rida tiegħu minħabba li aħna diġà fit-tmiem tal-ewwel seduta aħna ressaqna fil-Parlament u bdejna mill-ewwel ta' jannar ta' din is-sena bl-implementazzjoni ta' proġett u proċess verament dettaljat ta' riforma ta' taxxa li verament jikkonsisti fiktar minn 50 liġi u iktar minn 40 bajlo illi marbuta ma' sistema fiskali. L-ewwel net aħna beħsibna nagħmlu sistema iktar trasparenti, iktar sempliċi u iktar kompetenti. U fl-istess ħin dik l-iktar ħaġa importanti għal Kroatja hija li jkun sistema iktar stabbli u apparti minn hekk aħna qegħdin inserħu wkoll mill-pist fiskali fuq eh, id-djar kif ukoll fuq il-kumpanija ta' 0. bammont ta' 0.7% tal-prodott gross domestiku qed inqisu wkoll analiżi kwantitattiva speċjalment f'dawk l osma fejn aħna żgur li nistgħu naraw li ħajinħas effett pożittiv bħala riżultat, ġifieri fil-personal income tax u l-corporate income tax. Issa mhux biss mill-perspettiva tal-finanzi pubbliċi u l-budget iżda anka f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija kollha waħda mill-prijoritajiet ewlenin li aħna għandna u għalli nassorbu aħjar u nużaw aħjar il-fondi Ewropej. Fis-sena 2016 aħna rajna li kien hemm titjib konsiderevoli iżda żgur li nistgħu nagħmlu aħjar minn dak li għamilna matul is-sena li għaddiet u grazzi għall-fondi Ewropej nistgħu niggarantixxu li nkomplu neħdmu bil-proġetti ta' infrastruttura iżda fl-istess ħin ukoll naraw li jkollna penetrazzjoni aħjar anke fis-settur reali. Ġifieri fl-aħħar tad-diskors tagħna ta' tiegħi ta' introduzzjoni qabel ma nisma' mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom naħseb li nista' nikkonkludi billi ngħid illi l-Kroazja mxiet sew f'dawn l-aħħar 18-il xahar aħna u rajna u koll illi nistaw inbidlu daw tendenzi negattivi f'perjodu qasir ta' żmien iżda issa qudiemna għandna perjodu importanti ħafna, perjodu li jirrikjedi minna li aħna nkomplu għaddejn bir-riforma tagħna u li naġlu wkoll l-implementazzjoni ta' riformi strutturali ħalli bekk ikollna iktar tkabbir potenzjali u bekk niskuraw li konna sistema sostenibli ta' finanzi u bekk nkunu nistgħu jkun iktar konverġenza li tqorrab tqarbin iktar għal-medja tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna ta' din l-introduzzjoni dettaljata ħafna u komprensiva li tajtna nista' ngħid illi il-każ tiegħek huwa simbolu wkoll eżempju tal-bilanċ strutturali minħabba li mhux mill-ewwel tiġik muħok kif it-titjib nominali jista' jwassal għal deficit nazzjonali li imur lura u x'tib ta' miżuri eh, ħajkun hemm bżonn, ġifieri jittamaw li jissa li ħatitlu fil-fażi preventiva ħajkolkom għanijiet li ħajkunu definiti permezz tal-matrix tal-isforzi strutturali li tista' twassal għal bilanċ disproporzjonat speċjalment anka meta jitqisu livelli baxxi. Dan huwa element li aħna eh, fil-fatt iħassibna fil-livell Ewropew iżda fil-każ tagħkom naħseb illi verament juri il-sitwazzjoni kif inhi. Issa vana maletiġ. Grazzi ħafna. Zistra l-kod, ħafna li inti hija tawek bħala l-ewwel Ministru Kroat li ija tawek jirrappreżenta l-Kroazja fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew u ħanħod l-opportunità anke jien biex insaqsi l-mistoqsija tiegħi bil-Kroat. Mela, l-ewwel nett. Inti spiegajt kif inhi situazzjoni fil-Kroazja b'mod eċċellenti. Nixtieq ngħidlek prosit ukoll tal-attivitajiet li intom implementajtu biex naqastu id-dejn. E kif qal il-President tal-Kumitat huwa ovvju li l tal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi kienu sodisfati u kien ċar ukoll illi anka meta nitkellmu fuq l-isbilanċi makroekonomiċi u din il-proċedura nixtieq nkun naf liema tip ta' attivitajiet intom beħsibkom timplementaw minnaħ tal-gvern ħalli taraw li l-izbilanċi li toħorġu mill proċedura tal-izbilanċ makroekonomiku. bekk aħna nkunu nistgħu nidħlu stadju iktar favorevoli tal-proċedura. Iva, ħan wieġbek anka jiena bil-Kroazja ma jimpurtax. Kif intqal? aħna qegħdin niffukaw mod ewlieni fuq l-IDP, l-Excessive Deficit Procedure ġiviri, Aħna naħsbu li sodisfajna rekwiżiti kollha mhux hekk biss iżda biznijom ir-rekwiżiti. Nixtieq illi nitkellem fuq xi ħaġa oħra wkoll. Il-gvern tagħna adotta dokument illi jissejja strateġija għal ġestjoni tad-dejn pubbliku. U aħna għanna lan li naqsu id-dejn għabbażi ta' ratio ta' prodott gross domestiku ta' kull sena b-0.5%. U mill-perspettiva tal-budget kif ukoll mill-lat tal-, budget kif ukoll mill lat tal tendenzi makroekonomiċi dawn l-izbilanċi huma importanti ħafna mħabba l-istituzzjoni Ewropej identifikaw li għandna dawn l-izbilanċi iżda anke l-gvern tagħna identifikhom. Dawn huma xi ftit mill-loqsma fejn aħna għandna ċertu entitajiet ewlenin li qegħdin jużaw il-fonti tal-gvern tagħna. Iżda dan ħajkollu bżonn ta' iktar Bass ħalibek ikun prestazzjoni aħjar kemm fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika fejn aħna verament ħajkonna bżonn li nimplementaw il-prinċipju illi għanna natu servizz iktar effiċenti li ċittadini tagħna u l-intraprizi tagħna. Apparti minn hekk anka mill-perspettiva ta' tendenzi demografiċi nafu wkoll li għanna bosta setturi fejn għanna bosta problem, per eżempju, sistema tal-pensjonijiet u u s-sistema tal-kura tas-saħħa aħna rridu naraw li dawn is-sistemi jkunu aħjar iktar effiċjenti, iktar sostenibbli. Iżda noqos moħra fl-attivitajiet tagħna tal-gvern fejn hemm bżonn li niskuraw li jkun hemm sostenibilità fuq perjodu twil ta' żmien bħal sistema ġudizzjar kif ukoll is-sistema tal-edukazzjoni. Aħna rridu naraw li dan u għed mill- l-oqsma ewlenin fejn aħna nixtiequ nidentifikaw il-potenzjal għal-ġejjin. Apparti minn hekk is-sistema ġudizzjarja tagħna għandha wkoll tenna nsegwu il-prattika ta' attivitajiet għandna nkunu iktar konsistenti u iktar effiċenti u anke dwar l-isbilanċi makroekonomiċi aħna fiduċjużi wkoll illi dak illi għandna bżonn li nagħmlu huwa illi naġġaraw il-livell ta' attività u jkollna wkoll riformi. Hemm bżonn illi ntaffu daqsxejn il-miżati parafiskali ħalli neliminaw ukoll il-pis amministrattiv. Jiġifieri burokrazija mħabba li dan jista' jagħmel aktar diffiċli għall entrepreneurs sena biex jopperaw kemm dawk nazzjonali kif ukoll dawk barranin. Ġifieri għandna jkollna taħlita ta' dawn l-elementi ħalli bekk il-Kroazja tkun tista' tagħmel progress anke fil-qasam ta' żbilanċ makroekonomiku. Grazzi. Grazzi ħafna, Provanx Beres. Grazzi ħafna, Sur Ministru tal-liqja tawek maħna l-lum fehdan dan il-dialogu ekonomiku naħseb li l-ewel darba li għana l-Kroazja rappresentata fuħed minn dawn il-dialogi li konna. Forsi kena ministru taħt gverniħor, iżda insomma, natik merħba, nħu għos li inti għatawek ħan nitkellem fuq kumpanija l-Agrokol, naħseb konta fil-ħansem l-Agrokol, dinja kumpanija li tħaddem 60 elf persuna fil-Kroazja, inti wieħed mid-diretturi ta' din il-kumpanija, allura naħseb li żgur taf fbija sew u kif taħdem, din hija kumpanija li għaddejja minn periodu ta' ristrutturar. U dan jidher li għandu jisir minħabba li skont il-Prim Ministru meta ġilura minn Ruma qal illi hemm bżonn xi jsir, hemm bżonn isir ċertu bidliet f'din il-kumpanija skont il-qafas legali aħna nafu illi ir-regoliet ikunu implementati sew. Issa jekk il-kumpaniji il-kumpanija ħad tkun ristrutturata, Nixtieq nfakrek ukoll li u sena 2015 adottajna rapport fejn konna din nitkellmu fuq l-arranġamenti ta' konċentrazzjoni ta' ħaddiema fil-kumpanija. X'viżjoni għandkom għal-ġejjini ta' din il-kumpanija? Kif taħsbu il-situazzjoni tista' tiżviluppa? U x'tib ta' għodda ħajkolkom intom fidejkom grazzi għal liġi fil-Kroazja tista' permettilkom tbidlu l-affarijiet għall-għaniet tal-setturar. Grazzi ħafna tal-kommenti. Kifet inti jiena qabel ma bdejt bil-mandat tiegħi bħala Ministru tal-Finanzi kont naħdem għal din il-kumpanija Agrokor bħala direttur eżekuttiv għall-istrateġija u għas-swieq kapitali. Qabel dak jiena kont ukoll naħdem fil-Ministru tal-Finanzi għal seba' snin. U it-tweġiba li ħantik hija korenti ma dak li għal prim Ministru ġifiri l-Agrokor iva veru hija l-ikbar kompanija fil-Kroazja anke fir-reġjun kollu kemm hu. Waħda mill-ewwel 10 kompanije li huma verament kbar u ta' suċċess fil-pajjiżi Balkani għandna aktar minn 60,000 ħaddiem fir reġun li huma fil-fatt jikkontribwixxu għal ħafna attivitajiet integrati fil-katina tal-produzzjoni tal-ikel. L-importanza tal-anijiet u tal-kumpanija agrokor mhux biss huma marbut l-fat li kumpanija kbira, iżda anke minħabba illi jem numru kbir ta' fornituri speċjalment fis-suq reġjonali li huma marbutin mal-attivitajiet tal agrokor u naħseb li dik hija waħda mill-problemi ewlenin li aħna għandna bħalissa. Minnaħam qed naraw li l-problemi qegħdin joħorġu mill-fatt li l-kumpanija llum qiegħda turi livelli ta' dejn li qegħdin waslu għall aġenziji tar rating sabiex inaqsu r-rating ta' din il-kumpanija. U nixtieq ukoll nisaq fuq l-importanza li aħna rridu natu l-ġestjoni ta' dan id-dejn ta' din il-kumpanija. U apparti minn hekk jiena naħseb li l-problema hija marbuta mal-fatt li hemm relazzjoni manka mal-fornituri li rridu nindirizzaw ġifiri aħna naħsbu li dinja kumpanija illi hemm bżonn urġenti illi jkun hemm iktar kapital ħalli bekk l-attivitajiet tal-produzzjoni kun jistgħu jitkomplew ħalli bekk ukoll nkun nistgħu nappoġġaw l-operazzjonijiet tal-beħ l-imnut f'dan is-settur aħna qegħdin insegwu wkoll l-attivitajiet ta' din il-kumpanija. L-informazzjoni li qegħdin nirċievu hija li l-kumpanija qiegħda tipprova ssib sorsi addizzjonali ta' likwidità ħalli jagħtuhom il-flus f'qasir żmien u għanna bosta alternattivi kif diġà ntqal aħna kunu qegħdin analizzaw il-tendenzi u l-prestazzjoni ta' din il-kumpanija, l-gvern jaf sew il-bażi legali u liġi illi tkopri dawn it-tip ta' attivitajiet kif tafu liġi tagħna hija koerenti mal-laki komunitarju fil-Kroazja aħna jekk ħajkun hemm bżonn ħanieħdu azzjoni kif nuxira iżda għalissa naħseb illi hemm ħafna impenn illi qed jittieħed u aħna nixtiequ illi insibu soluzzjoni xir anka din is-sitwazzjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Sven Giegold. Grazzi, President. Grazzi għal zjara tijak l-ewennet. Jina nishtiq insemmi l-kwistjoni tar rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż. B'ħafna pajjiżi Aħna rajna li r rakkomandazzjonijiet ma kellhomx wis effett skont l-evalwazzjoni fl-ambitu tas semestru il-Kroazja aġixxijiet fl-2016 fuq il-ħames rakkomandazzjonijiet kollha b'xej progress jew bi progress limitat u fl-2015 fuq is-sitt rakkomandazzjonijiet kien hemm ħamsa b'xej progress jew progress limitat u wieħed fejn kien hemm xi progress. Intom għandkom pjanijiet biex dawn ir-rakkomandazzjonijiet jittieħdu b'aktar serjetà jew inkella taħsbu li mhumiex xierqa dawn. Eh, il-gvern tiegħek ivvota eh, rakkomandazzjonijiet fil-Kunsill, ġifieri intom approvajtuhom dawn, però jidher imbagħad li ma tantx kien hemm progress b'rabta mal-implementazzjoni. U fl-aħħar net forse tispjegalna xini situazzjoni sitwazzjoni dwar kwistjoni li għalija eh, hija kritika ħafna stati membri. Ġifieri il-punt li s-sistema ġuridika mhix effiċjenti biżżejjed għandha tħaffef aktar meta niġu għad deċiżjonijiet. Forsi tgħidilna xinu l-pjanijiet ta' riforma tagħkom kom, kif issemma fir-rakkomandazzjonijiet. Grazzi. Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet u l-kommenti wkoll. Iva. Please, uh, and, uh, I answer at the beginning uh, your question uh, that we completely seriously take into account all the country-specific recommendations and not uh, only because... Il-rakkomandazzjoni t-naħdu għan bis serjeta u mhux uh, biss għaliex jorriġinaw mill-istituzzjonijiet Ewropej, però anki għaliex Eh, jinvolvu livell li ta' similarità mal eh, operat tagħna bħala gvern. Eh, ir-raġuni għalfejn kien hemm progress limitat fl-2016 kien minħabba l-fatt li finqas minn sena kellna żewġ elezzjonijiet, elezzjonijiet parlamentari dik regolari fit-tmiem l-2015 li waslet għal problemi meta l-gvern ġie format wara sitt xhur waqa' u mbagħad kellna elezzjonijiet ġodda f'Settembru tas sena l-oħra. Għalhekk jiġifieri kien hemm dan id-dewmien brabta ma' rakkomandazzjonijiet, però kif qed diġà irnexxielna nżommu taħt kontroll il-finanzi pubbliċi u dan tagħna opportunità biex inkunu f'pożizzjoni li nistennew f'Mejju li noħorġu mill-IDP. Issa dal-waqt se neprezentaw id-dokumenti l-Kummissjoni Ewropea fejn se nenfasizzaw l-oqsma fejn qegħdin naraw l-aktar progress brabta mal-riformi strutturali u mbagħad ikun hemm livell li ta' allineament ma' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż minkejja l-fatt li jekk se nitkellmu dwar negozju jew inkella sistema ta' kura ta' saħħa, amministrazzjoni pubblika jew dak li semmejt inti is-sistema ġuridika jew il-qafas leġislattiv tagħna. Fil-każ tagħna aħna eh, pjuttost ċarif moħna li għal darba oħra bħalma ntqal ukoll eh, bil-mistoqsija ta' Ivana Malatic, aħna nixtiequ ntejbu s sistema ġudizzjarja tagħna fil-kastana, mhux biss mill-perspettiva ta' stabilità, però anki konsistenza u predittibilità u ntejbu l-effiċenza wkoll tas-sistema ġudizzjarja eh, brabta mal istat ta' dritt u l-protezzjoni, mhux biss tad-debituri, però anki ta' dawk li qegħdin jinvestu f'pajjiżna. Aħna nemnu bisħiħ li dan huwa wieħed mill-elementi ewlenin fil-bini fit-tisħiħ tal-Kroazja vizavi l-investimenti. Grazzi. Is-Surani Mans. Grazzi, President. Jekk fim sew, eh, Ministru, Intom entużjasti li tinaqdu fiż-żona euro, però ħafna mistoqsijiet dwar l-istabilità taż-żona euro. Intom ma titħasbux dwar hekk dwar l-istabilità taż-żona euro. ma hemm obbligu. Ukoll ngħidu dwar iċ-ċittadini l-obbligu fil-konfront tagħhom. Bħala Belġjan jiena diffiċli għalija li nagħmel ċerti kummenti, però fil-Eurobarometer rajt li aktar minn nofs tal-Kroati għandhom opinjoni negattiva dwar eh, l-introduzzjoni tal-euro. Il-gvern tagħkom x'jaħseb? għabbażi ta' din l-informazzjoni. Jista' jkun hemm sitwazzjoni bħal tar-Renju Unit fejn intom tkunu membri b'xi mod jew ieħor. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija. Żewġ fatti qabel ma nibdaw wieġeb. Il-Kroazja storikament għandha ekonomija blaqta Ewropea ħafna. Kienet ehm, marbuta ħafna mal-mark Ġermaniż, però mbagħad wara dħul tal-euro e, kien hemm kien hemm ħafna wkoll irbit mill-qrib mal-euro. Dan huwa fatt li rridu nqisu wkoll il-fatt li jħor huwa dak li semmejt inti ġustament bi formali fl-Unjoni Ewropea bħalna l-obbligu li nintroduċu l ewro Però għall-introduzzjoni formali hemm ċerti elementi li rridu naħdmu fuqhom u mhix ix-xewqa tagħna biss jew rieda, però anke mill-perspettiva politika tal-Unjoni Ewropea, speċjalment taż-żona Ewro bħalissa aħna Mexjin tajjeb eh, brakta ma' erba minn ħames kriterji ta' Maastricht. L-uniku wieħed fejn waqajna lura hija l-fatt li fl-2016 għall-ewwel darba id-dejn pubbliku minkejja li tnaqqas huwa aktar minn 60% tal-GDP. Però fil-qasam li semmejt aktar kmieni fil-istrateġija ta' ġestjoni tad dejn pubbliku d-dokument adottat ċarajn ilu, aħna ngħidu biċ-ċar li l-idea hija li nkomplu b'din it-tendenza eh, sa 3% kull sena li huwa konformi mal-Growth and Stability Pact u r regolamenti l-oħrajn u dan juri li għalkemm il fuq minn 60% inti suppost itnaqqas itnaqqas id-dejn tiegħek eh, ċertu rata u dan huwa l-pjan tagħna. Però l-ħsieb tagħna mhuwiex biss li rridu nkunu konformi mal-kriterji Maastricht, però anke minħabba l-fatt li l-Kroazja f'dan il-mument qed tħallas madwar tlieta fil-mija u nofs bħala pagamenti tal-GDP. U dan ifisser li aħna konna qegħdin immexxu primary surplus ta' aktar minn 2% tal-GDP għall-introduzzjoni tal-euro Eh, ħadd nota tal-punt tiegħek, aħna dan il-punt eh, mhux il-punt tiegħek biss però anki il-ħsieb ta' ċittadini tagħna wkoll dawn naħduhom bis-serjetà. Issa flimkien mal-Bank Nazzjonali qegħdin nippjanaw li nagħmlu analiżi tal-benefiċċju li ilha daqsxejn ma ssir fil-Kroazja. Qegħdin insegwu t tendenza fiż-żona ewro anke wara li ġara bil-Brexit qegħdin insegwu dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. Din l-analiżi nixtiequ li jkollna analiżi kwalitattiva, kwantitattiva tal-punti pożittivi u negattivi tal-introduzzjoni tal-euro fil-Kroazja. Ovvjament din hija xi ħaġa li naħsbu li hija meħtieġa biex nippreżentaw l-elementi u inputs neċessarji kollha biex imbagħad nieħdu d-deċiżjoni tagħna. I'm sure that uh, among the benefit you will consider that you will not need to uh, issue Swiss franc denominated. Iva, iva, iva, eh, ħadna nota tal-punt tijak dwar dwar il-munita. Issa, is-sur Niedermayer. Grazzi ħafna, grazzi Ministru tal-li jgħet fostna u tal-li għet dawn il-mistoqsijiet għandi Tlet mistoqsijiet ta' malaj, l-ewwel net fuq tkabbir ekonomiku, jekk nara d-dejta tajjeb li nara li l-Kroazja qed terġa' tirkupra mill-2012-2015 bażikament kontu qegħdin taqgħu lura skont il-medja komunitarja rdu nqisu li l-GDP per capita huwa pjuttost taħt il-medja. X'inhuma r raġunijiet ewlenin taħseb u kemm huwa importanti r-rwol tas-sitwazzjoni mhux daqshekk tajba fir-reġjun tagħkom? għax dan ħassibna eh, fil-Parlament, it-tieni mistoqsija fuq il-pjan fiskali. Law għannet nifraħlek għal progress imwetta għaliex mhux faċli skont iċ-ċirkostanza li trażnu l-budget, però fl-istess waqt nista' nara li snin li ġejjin qegħdin tippjanaw li twessaw il eh, deficit strutturali. Ma nafxu xi ħasbek dan, un bħal bħalma qalu oħrajn li ma jistgħux ikunu prezenti hawnhekk interessat li nisma' x'inhu l-progress marbut mal-frank Zvizzeru u l-Euro Conversion Lot tal 2016 xi ħaġa li kienet mitqiesa bħala mhux eżattament skont il-liġi. Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet. L-ewwel il-GDP iva wara din it-2.9% fl-2016 id-bassira l-2017 huwa 3.2% u jkolli ngħid li jiena kbur ħafna Illi nista' ngħid li tbassir tagħna huwa pjuttost simili għal dak tal-Kummissjoni Ewropea u tbassir tal-istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin u l-analisti wkoll minkejja din nitkellmu dwar l-IMF jew inkella analisti domestiċi. Il-Kummissjoni qed tgħid li ta' kont wieħed fil-mija. Ovvjament kif diġà għedt fl-introduzzjoni tiegħi wara perjodu twil ta' riċessjoni u tnaqqis fil-GDP bil-konsegwenza fuq il-GDP per capita u elementi oħrajn ukoll. Din hija priorità ewlenija għalina li nsaħħu it-kabbir u inkopru dan il-bilanċ negattiv li kellna waqt ir-reċessjoni. U nippruvaw li jkun hemm konverġenza b'mod li nirpiljaw viżavi l-Unjoni Ewropea, mhux biss bħala medja, però anki ċerti tendenzi kuntent ukoll il kummissjoni Ewropea fl-aħħar bassir tagħha qalet li l-Kroazja kienet fost żewġ pajjiżi fejn dan id-bassir jew reviżjoni il fuq eh, saret. U dan din hija prova ċara li hemm livell għali ta' rikonoxximent ta' diversi elementi u strumenti u azzjonijiet li qegħdin nippjanaw li nagħmlu Brabta mal pożizzjoni fiskali, jiena naħseb li l-punt tagħkom huwa wieħed xira. Brabta mad deficit strutturali, ġifieri, però irrid ngħid li wkoll irridu nqisu l-2016 u 17 flimkien, ovvjament l-2017 kienet sena aħjar mill-istennejna u l-aġġustament strutturali f'dik is-sena kien imur li l-in mux bis l aspettattivi tal-Kommissjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew, però anke kien imur li l-in mill-aspettattivi tagħna stess. Aħna meta ħejjejna l-budget tal-2017, il-mira dak iż-żmien kien ta' bej 1.62%. L-idea kienet li fl-2017 nuru aġġustamenti addizzjonali fuq il-pożizzjoni fiskali. Issa bit bassira l-2016 dan wera li x-xol kien sejjer aħjar, pero l-2017 nista' ngħidilkom b'mod onest li se nkomplu bl-istess strateġija ta' ġestjoni tal-finanzi pubbliċi. U dan huwa huwa element importanti l-infiq dan huwa l-qasam fejn hemm bżonn li nrażnu użu aktar razzjonali tal-finanzi pubbliċi u fl-istess waqt eh, dħul addizzjonali kollu jiġi ntużat biex intaffu d-dejn. Din hija strateġija għadna fl-ewwel kwart tal-2017 ma ninsewx hemm ħafna sfidi u opportunitajiet qudiemna għal din l-istess sena, però nista' ngħidilkom minn issa li l-ħsieb tagħna ikun li ntejbu l bilanċ fiskali tagħna. Anke fl-2017 ġifieri. Dwar il-Frank Svizzeru, Aħna għandna dialogu spess mal-Kummissjoni qabel il-waqfa tas-sajf issa suppost li ikonna sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali dwar il-kawża li kien hemm mek un bad ikonna ikun hemm tkomplija ta' dialogu tagħna nifmu bisħieħ x'inhu l-kuntest u xinu l-argumenti jew l-ħnin tal-Kummissjoni Ewropea viżavi l-implementazzjoni u adozzjoni ta' din il-liġi għaliex hemm bżonn li ngħidilkom li 94% u aktar tad debituri li kellhom frank Svizzeri bħala indexed mortgage loans eh, bidlu issa eh, dawn id-djun tagħhom fl-ewro jew fil-kuna. Bekk ġifieri din il-problema prattikament indirizzajnija. U għal daqstant ma tantx hemm ċans li mmorru lura għal dak li kien hemm, però għandna approċċ attiv aħna. Hemm ħafna komunikazzjoni wkoll mas soċjetà bankarja fil-Kroazja u qegħdin niddiskutu diversi possibilitajiet, diversi alternattivi b'mod li insibu soluzzjoni xierqa, xi ħaġa li tkun aċċettabbli għal kulħadd u ma tipperkolax il-pożizzjoni finanzjarja pubblika tagħna, xi ħaġa li eh, tista' wkoll tejn mingħajr il-ħtieġa li ngħaddu għal qorti tal arbitraġġ. Grazzi. Grazzi. Everyone Issa, il-kelma li jmiss, eh, il-kellim li jmiss, Sir Coburn. Grazzi President. Sur Marek, il-Kroazja hija stat membru, però mhux fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja li jemju. Il-politika tagħkom dejjem kienet imsejsa fuq il-kuna perjeta mal-euro din, però nisimgħu issa li tadottaw l-euro mill-2019 il-qoddim. Però il-qatt tagħkom 11.3% kien f'jannar 2017 l-istess bħal tal-Italja, Portugal u Spanja. E, u dak taż-żgħażagħ 40% l-istess bħal Spanja, l-Greċja u l-Italja, intom iskom taqgħu taħt l-istess kappa tal-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa. Il-gvern tagħkom veru jixtieq jingħaqad ma' żona euro anki b'din l-istatistika. X'jiġri kieku jkollkom taċċettaw programm ta' austerità bħalma ġara fil-Greċja pereżempju? Taħsbu li tistgħu tibqgħu kompetittivi intom? fis-sistema EMU u l-aktar ħaġa importanti. Il-Kroati jistaw jaċċettaw programm ta' awsterità jafu xem lesta lihom. Araw ġara fil-Greċja kien hemm protesti fit-toroq, katastrofi. Dan huwa possibbli għalikom fl-interess tagħkom dan. Speċjalment meta mbagħad ikun hemm ħadd li kollu jagħmel il-bailouts. Grazzi. Nixtieq ngħid fil-qosor li anke brabta ma' mistoqsija preċedenti jiena li se nanalizzaw aktar permezz ta' din l-analiżi li semmejt se nqisu perspettivi oħra x'inhu l-vantaġġ jew l-iżvantaġġ li naqdu maż-żona euro. U din hija ħaġa importanti għas-soċjetà kollha kemm hi, għaċ-ċittadini wkoll, nirrealizzaw x'inhuma l-benefiċċji u x'inhuma eh, l isfidi potenzjali wkoll marbutin mal-adozzjoni tal-euro. Għalissa, dan huwa l-approċċ uffiċjali tagħna. mbagħad fi żmien li ġej flimkien flimkien inkun qegħdin insegwu l-iżviluppi li jkun hemm inti semmejt il-Greċja u l-Brexit ukoll u dan ukoll se jkollu ċertu effett fuq il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni tagħna. Insemmejt żewġ affarijiet l-ewwel qed il-qat. Il-qat speċjalment taż-żgħażagħ għalina din hija xi ħaġa kritika. U għalina fil-gvern aktar importanti huwa li nsegwu r rata ta' impjiegi l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna u dan huwa l-qasam fejn aħna nixtiequ li niffokaw l-aktar. Dan flimkien mar-rat tal-kampju inti semmejt l-element ta' kompetittività. Il-Bank ċentrali tagħna mill-introduzzjoni tal-kuna 93 qiegħed jagħmel ir-rata ta' kambju de jure pratikament ma mal-euro iva ġifiri l-Bank Ċentrali qiegħed juża l-istabilità tal-kuna bħala ankra għall-istabilità tal-prezz u dan għal dawn l-aħħar 25 sena. Il-ħsieb huwa li nkomplu b'din it-tendenza. Umbagħad ikun hemm diskussjoni interna dwar il-ħtieġa li nsaħħu l-kompetittività permezz tal-iżvalutar tal-munita, però l konklużjoni dejjem tkun li hemm il-bżonn li jkun hemm żvalutar però permezz tal-żvalutar intern. Fl-istess waqt inti semmejt il-programmi ta' awsterità u l-elementi marbutin ma' dan it-tip ta' programm. Fl-2016 aħna urejna biċ-ċar kif jitmexxew bil-għaqal il-finanzi pubbliċi. Ifriżajna l parti nominali tal-budget tal-ewwel darba fl-istorja tagħna biex nużaw dħul addizzjonali għat-tnaqqis tad djun u għall-ewwel darba fl-istorja tagħna naqqasna wkoll id-dejn eh, bħala GDP. U din hija l-aħjar formola għat-mexxija u għall-istabilità tal-finanzi pubbliċi anki għal quddiem Dan huwa l-qasam fejn aħna qegħdin nifokaw l-aktar. Grazzi. Thank you, Mr. Katalin Ivan. Mulțumesc. Grazie. Għan itkellem bil-Rumen. U l-għunet nifirħilkom għal-progress eh, fi żmien ekonomikament aħna kontenti <clears throat> Mistoqsija retorika kienet kun illi kiku taħsbu li Kroazja kienet timxi da' daqshekk il-qudiem anki kieku kienet fil-Eurozona. Il-deċiżjoni li titħlu fl-Eurozona hija finanzjarja u ekonomika mhux politika. Aħna nisimgħu dibattiti bħal dawn f'pajjiżi li se jidħlu fl-euro, imma se nistaqsi. Intkom x'taħsbu fuq il-mandat tal-ECB? Huwa biżejjed illi l-ECB qiegħda tikkontrolla biex l-inflazzjoni fl-eurozona ma jkunx ma kienx ikun iktar importanti li l-ECB tirrigwarda anki l-ġlida kontra il-qat u il-tkabbir ekonomiku. Dawn huma żewġ ħidmiet li għandhom il-Federal Reserve fil-Amerika u fil-Europa mannix. Grazie. Biex najt il-verita din hija darba li qed jgħidu li jistaqsuni biex nikkommenta fuq il-politika tal-ECB. Naħseb illi l-risposta li qed nagħtu anki jiena naħseb bħala Ministru tal-Finanzi imma anki bħala ekonomista hija lan m'għandux ikun biss eh, fuq il-stabilità tal-prezzijiet, imma dan huwa element importanti u l-ECB hija importanti fil-politika monetarja u fl-imkien mal-politika eh, fiskala għandha tkun indirizzata lejn l-attività ekonomika u hawnhekk hawn anki rabta mal-mistoqsija ta' qabel. Kif nistgħu nsibu policy mix xirqa bejn dawn it-tnejn biex noħolqu soluzzjonijiet u azzjonijiet li se jwaslu għal l-attività ekonomika għal fuq, iġibu għal fuq u jtejbu issu ta' xogħol. F'kil-Kastana, fil-Kroazja dan huwa importanti, aħna na relazzjoni tajba mal-Bank Nazzjonali tagħna u aħna f'kull kull waħda mir responsabilitajiet tagħna hemm limitazzjonijiet Però anki b'dawn il-possibilitajiet limitati hemm bżonn illi mhux biss nersqu lejn l-għaniet separt, imma anki għall-għaniet kollha li huma komuni għal pajjiżi kollha. Grazzi. Ivana Maletic. Grazie. Nishtiq nistaqsi fuq ħaġa speċifika. Il-Komissjoni Ewropea titkellem mal-gvernijiet bil-pronjosi li tagħmel u tajt li li ħaġa importanti li, li tiftaħ sorsi ta' finanzjament tal-intraprenditur. Però Is-self fil-Kroazja għadhom limitati, memx ħafna nafu li hemm xi possibilitajiet imma għal investimenti huma l investimenti żaru limitati. Is-settur finanzjarju tagħna li ostabli mhuwiex verament miftuħa l-ekonomija reali. U waħda mir-raġunijiet hija li hemm proporzjon kbir ta' non-performing loan, xini għal istrateġija ta'kom fuq da bl-Inglis. Kif inti għettajt il-level ta' NPLs fil-Kroazja fl-2015 kien 16.7 u fl-aħħar tal-2016 unbat bdejna tendenza l-isfel. Ah, Pero issa mandom ikunu xi 15 fil-mija. Pero meta nqablhom mal-pajjiżi l-oħrajn Ewropej u specialment mill-kumpanija, mill-kumpaniji huma ta' livell oli imma għandhom ikunu anki fuq il-ġestjoni tal-MPS. u kol fuq elementi ħordiġi maruf fil magħruf fir-riforma illi hija lejn l-inċentivi lejn il-banek u l-industrija għal biex ikun hemm approċċ iktar dirett <clears throat> biex eh, mhux biss biex nilliberaw iktar likwidità u risorsi imma anki towards the biex immexxu l-LPLs. Illum għandna tkabbir imma l-attività hija iktar dajfa. Fl-istess ħin is-settur bankarju tagħna għadu l qasam predominanti u bħalissa għandu rapport ta' xi 20% aħna għandna banek likwidi ħafna illi huma sa 5% tal-GDP li huwa livell li ħafna tal-likwidità u fl-istess ħin però mhumiex lesti mhumiex kuntenti ħafna iselfu l-onet imħabba li m'hemmx biżejjed proġetti imma anki għaliex m'għandniex aftit lejn ir-riskju. U allora aħna nħossu li dawn tendenzi li għandhom jidbidlu u anki meta nitkellmu fuq il-finanzi tal-Unjoni Ewropea li għandhom ikunu is-sors prinċipali għal proġetti li nsemmejta R&D, edukazzjoni, xenza u ħajja għandhom jiġu integrati mal-sorsi tal-industrija finanzjarja biex joħol u pool xera. U l-aħar punt, mbagħad, wieħed mill-aħjar sfidi huwa il-livell baxx ta' equity fil-kumpaniji. Uridu għal daqstant insaħħu fl-attività tal-industrija, irridu nsaħħu anki e, il-naħa tal-equity tal-kumpaniji. Huwa ovvju li mħabba il-reċessjoni u anki il-fatt li kien twila ħafna eh, fil-fat li parteċipanti huma pjuttost dajfa f'dan il-każ. Sur Wolf. Grazie President, grazie Ministru. U għut li nisimaw kemm inti pozittiv fuq it-kabbir fil-pajjiż tagħkom. Hemm tliet mistoqsijiet għax il-Sur Coburn staqsa mistoqsija li konsena menjen. l ewel wahda hija mux imħabba li għandek 11.3% u inti qed tgħid li eh, irnexxilkom tiksbut kabir, kbir f'dawn l-aħħar eh, snin. Imma dan huwa għaliex kienem zida fil-kostruzzjoni u anke fil-turizmu. Eh, il-mija il-mistoqsija tiegħi hija u għatajjeb li dan it kabir ġi kawżat minn żewġ aspetti oħrajn li inti ma semmejċ. L-ewwel wieħed meta noħodhom minn numri tal- tal-bank dinji l-IMF u li u jatukom xi 10% għal GDP ta'kom. U dan livell ta' tħul u importanti u jagħti anki 47% tal-GNI. U t-tieni eh, raġuni huwa illi entkom qed bijaw l-assi tal pajis ta'kom iktar minn qabel intkom għatu li qegħdin tbijaw il-siti ta' kostruzzjoni jekk noddhom fl-imkien dawn iż-żewġ elementi huma l-istess xenarju li ġara eh, fil-Greċja qabel ma daħlu fil-Euro u inti wara kollox mbagħad semmejt il-Brexit u il-fatt li inti issa qed tħares li l-ekonomija tiegħek fil-żmien it-twil u qed tgħid li hemm aspett fuq it-kabbir eh, li huwa baxx imma hemm aspetti li se jaffettwaw il-pajis tagħkom u wieħed minn dawn huwa l-Brexit, il-gvern tagħkom allura prepara evalwazzjoni tal-impatt fuq il-livelli eh, ta' tħul u tal-GDP il-perspettivi ta' turizmu eh, xieġri jekk se jiġu eh, terċevu inqas finanzi mill-Unjoni Ewropea. Grazie. Ma nistax naqbel mal-fatti kolla li nsemmejt fuq il-talba domestika li kienet liktar eh, il-qoddim fuq il-performance tagħna tal-GDP fl-aħħar sena naturalment hemm fatturi li kienu iktar esterni. Aħna rajna li benefikajna mill-prezzi tajbin fuq iż-żejt u riżorsi oħrajn. U fl-istess ħin kien hemm programm ukoll li ikkontribwixxi ikkontribwixxa imma anki eh, kienem rezilienza olja ta' ċerti elementi. Inti semmejt fuq il turizmu ovvjament dan huwa settur illi kontribwixxa bejn it-18 u l-20%. U l-istatistika fit-turizmu mhix faċli li wieħed ikejjela. Però rajna li hija pjuttost reżiljenti u naturalment minnaħa waħda nistaw najdu li hemm kompetituri oħrajn li fil-Mediterranu li għandhom eh, problemi fit-turizmu, speċjalment fil-lukandi, eh, aħna edin f'ċikli ta' investimenti għawin ħafna, speċjalment fil-lukandi. U hemm rabta bejn il-beħ tal-assi Illum il-gvern għandu fil-propieta tiegħu eh, ħafna uh, lukandi fuq il-kosta speċjalment, mhux mħabba li aħna nlesti namlu ġestjoni tagħhom, imma fil-modi imħabba li kienem bidla fil-propieta dejjem kienem fit-tranzizjoni xi dejn lejn l-amministrazzjoni u eh, il-gvern spiċċa illi ħal proprjetà ta' dawn il-lukandi. U ħafna minnhom qegħdin jagħmlu telf, però qegħdin ifittxu anki imsieħba strateġiċi. U dana huwa element fejn nistgħu intejbu il-ġestjoni tal-assi tal-istat għax eh, għanna bżon ta' investitur strategiku li jġib investimenti ġodda f'kapital ġdid u jtejjeb il-kategorija ta' dawn il-lokandi ma' mhux biss jtejjeb il-valur tal-servizz kollu ma' tal-mikrolokazzjoni. Dan huwa l-element li għalih aħna qegħdin namlu enfasi fuq l-attivazzjoni ta' dawn l-assi bħala wieħed mill-pilastri integrali tal- ġestjoni tagħna flimkien mal-tkabbir u konsolidament fiskali. Fuq Brexit naturalment aħna qegħdin insegwu l iżviluppi eh, mhux biss eh, fuq il-livell ta' Renju Unitu u l-Unjoni Ewropea, imma qed nippruvaw anki nanalizzaw il-konsegwenzi kollha diretti u anki indiretti għax fuq il-Brexit meta wieħed is l importazzjoni u l esportazzjoni inti tifhem fil-Kroazja hija fost dawk il-pajjiżi illi huwa fil-iħnet bħala relazzjoni diretta mar-Renju Unit. Aħna dan l-aħħar f'dawn l-aħħar snin rajna illi hemm dejjem iktar turisti mill-Renju Unit lejn pajjiżna eh, u dana minkejja eh, il Brexit, ma dana ma jfisserx li dana se jimmina illi titkompla din it-tendenza. Eh, dawn huma implikazzjonijiet limitati, u mbagħad hemm dawk indiretti bħala il-swieq tal-kapitali u aħna konxi ta' dan. Grazzi per Valx Beres. Grazzi, Ministru. Mela biex nitkellmu fuq il-Brexit, il kapiet ġew lura minn Ruma u tkellmu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea ta' 27 stat. Il-kollega staqsik fuq il-fatt kien dek titħol fl-euro. Aħna nafu illi dan huwa suġġett diffiċli forsi għanna nitkelmu fuq problemi li rigwardaw l-membri eh, kollha jew nitkellmu fuq l-euro. Nistaw fuq il-bżonnijiet li wieħed jikkonsolida l-euro u nikkompletaw l-Unjoni Monetarja Ekonomika u bħala membru tal-ECOFIN inti dawn il-passi kif tarom fil-futur u x'inhu l kondizzjonijiet li skontom nistaw aħna namlu mhux biss il-Brexit imma anki nalqu l-EMU li huwa importanti ħafna. Iva, għandek raġun, aħna aħna għedin niddiskutu elementi mux biss tal-Brexit, imma anki tal- eh, kompletament tal-Unjoni Monetarja. It-tielet pilastru huwa l-introduzzjoni ta' sistema ta' assikurazzjoni ta' depositi u aħna qed ikollna fis-sessjonijiet tagħna u fil-laqgħat tagħna diskussjonijiet qawwijin, speċjalment lejn l-euro, l-pajzi tal-euro, l-Kroazja l-lum mish qed tieħu sem f'dawn id-diskussjonijiet, imma naturalment qed tieħu id-diskussjonijiet kollha biex tkun anki informata fuq l-iżvilupp ta' din iż-żona. Aħna naturalment kollha qegħdin nistennew mhux biss il-bidu formali tal-proċess ta' negozjar illi suppost jibda minn awtu tieħor, u mbagħad flimkien mal-fissar mal ta' punti ta' tluq xirqa se jkonna ċarezza u viżibilità għal passi li miss. Imma naturalment hemm ħafna sfidi u hemm mistoqsijiet li wieħed għandu jistaqsi biex ikun jista' jkollu argumenti iktar validi fuq il-kwistjoni li semmejt. Grazie ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-Ministru tal-Finanzi u nifraħ nifraħlu wkoll għax kien eh, skambju utli ħafna. Aħna nawguralkom eh, fortuna biex toħorġu minn din il-proċedura ta' deficit eċċessiv anki fuq il- unitama illi dana għal ewwel wieħed ta' serje ta' ta' laqat ma' dawn il-komitati. Grazie ħafna. Naddi il-mikrofonu tal-presidenza issa lil Markus Ferber. Yeah, dear colleagues, we come now. So, kollegi, me lissa naslu għal punt numru 6 tal-agenda li għal proposta għal direttiva tal-Kunsell li temenda eh, oħra fuq ir-rati ta' taxxa fuq il-valur miżjut li applikaw għal kodba għal gazzetti u anki għal periodiċi. Għalija għu pjaċir natikom nati l-mikrofonu l-rapporter illi għu Tom Fanden Candelere. Grazzi, President. B'din il-proposta e, e, hija e, biex nikkorreġu il-situazzjoni li biha il-pajjiżi jistgħu innaqsu il-rati tal-VAT fuq kodba u tal-gazzetti, però mhux fuq li fuq il-kodba elettroniċi. billi ikollom rati mhux iktar differenti u dan mhux qed jirrifletti r-realtà ta' kuljum. Meta wieħed is rivoluzzjoni diġitali, differenza fit trattament bejn kodba u kodba diġitali hija antikwata. U uh, anki meta is l-opinjoni ta' ħafna pajjiżi Ewropej u anki tal-konklużjonijiet tal konsil U din il-kwistjoni diġa anki ġiti diskussa fil rati Il-proposta la Komissjoni għanna għoddimna hija bilanċata u tati l-Istati membri il-libertà illi naqsu rati anki għal għal kodba elettroniċi minar ma tobbligom. Għanda tiġi adottata mill aktar kmini din u naqbel ma l-approċ tal kommissjoni illi n-separawa eh, din il-kwistjoni mill-diskussjoni eh, diffiċli fuq il-reġim tal-VAT. biex mwieħed jieħu jieħu kontu kol tal-realtà tal-lum. Il-Parlament Eh, tala piktar minn darba illi din il differenza nirsolvuha u nittamaw nistgħu naslu għas-soluzzjoni. U dana għed nibatu sinjal il-Kunsil biex jaġlu iktar. Oh. U nemmen li din il-proposta fija flessibilità suffiċenti biex t tisodisfa l kulħat però il-reġim għandu inaqqas il-flessibilità U fl-aħħar konkludi li jena nħares l-qoddim li kunem kooperazzjoni tajba mal-shadows kollha. Grazzi Tom. Issa nisimaw minant il-shadows. Grazzi, President, del vo, u grazzi li rapporter Jena ma naħsibx li hemm xej xinżid Il-proposta jgħut li ħafna nil-qaħħa, mhix ħaġa loġika f'pajjiżi li jkun hemm l-rata ridotta mhux ħaġa loġika li din ir-rata ma tistax tiġi applikata anki lil pubblikazzjonijiet fil-pubblikazzjonijiet elettroniċi. Mela din il-proposta edan biex korreġi dik is-sitwazzjoni u naħseb illi aħna qegħdin fil-era digitali u l-proposta hija wisa bizzejiet biex ma tfixkilx l-innovazzjoni fuq il-mużika, l-video, eccetera nappoġġa l-proposta bisħiħ u naqbel mal-rapporter li jemżonna nimxu l-qoddim mal-ajr u mux e, unżomuwa separata mill-proposta tal-VAT li qed nistennew qabel l-aħħar tas-sena, ċajrata tal-VAT definitiva. Dina hija biss għal kodba u l-publikazzjoniet u hekk inkunu qegħdin nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex l-ebda stat membru huwa obbligat illi jagħmel xejn. Imma għandhom il-possibilità japplikaw ir-rata ridotta jekk jixtiequ. Allura f'każijiet fejn hemm pajjiż illi hemm eh, rata ridotta għal kodba dina tista' tapplika anki għal kodba elettroniċi. Issa għaw xaħat mill-li sijar, per ommu se jitkelmu, unbat menna nisimaw minnant il-liberali. Grazzi, President. Newen Husen, aħjar tart minn qatt, dina hija ilna niproponua, ħafna membri għamlu mistoqsijiet fuq dan is-suġġett, jiena kontenta li hawn proposta tajba fl-aħħar minn il-Kummissjoni. Għana ma nistawx nispiegaw iktar li ċittadini fuq id-differenzi bejn il-kodba tal-karta u dawk digitali. U illi nista naqbel mal-rapporter għax nistaw nimxu mal-ajr mal-kunsil. <laughs> Il-rapportu għatajjeb għax huwa. Eh, għal dawn huma proposti li mhumiex irrilevanti u nżommu ma eh, idea tajba ħafna u aħna naqblu u nittamaw li nkunu nistgħu nagħlquh dan id dossier malajr. Grazzi ħafna. Paloma Lopez Bermejo mi ġaw, u xaħtiħor mill gwe lemma ħatiktar iktar mela l-ħodor. Scott Cato, grazzi ħafna. Jena ma rnexxilix l lebda kontroversi għallum għax eh, naqbel ma kulħadd eh, hija proposta tajba u nappoġġa lil eh, proposta la Kummissjoni u anki kommenti tar-rapporter. Ktib u għaktib, gazzetta ja gazzetta, tkun kif tkun publikata. <clears throat> fuq karta jew eh, elettronika. U jistaw anki l-istati membri japplikaw eh, rata ridotta tal-VAT anki għal pubblikazzjonijiet elettroniċi. Eh, tkun ħaġa kienet ħaġa interessanti li nintaqaw manki mal-edituri <clears throat> il-kwestjoni hija iktar uh, waħda ta' finanzjamenti lejn għal pubblikazzjoni. U aħna kemm għandna bżonn anki ta' gazzetti imħabba li mhux qed jibgħu biżejjed. E, però bħala kumitat aħna nistgħu nitkellmu fuq dan jiena notajt kemm huma importanti l-ġurnalisti Eh, eh, il-gazzetti ma jistawx jħassu għax mux qed idaħlu flus fuq il-beħ tal-gazzetti. Grazzi. maħat minn li jennef u maħat li qed jiexti jitkellem imma qed nara li għaw il-kommissjoni prezenti u nixti eh, introduċi l-Donato Raponi li huwa kap tal-unità, jek ħagġa. ħaġa. Grazzi, President. Le, mandi xejn zid, naħseb illi il-pozizjoni tal-Parlament sejra fil-stess direzzjoni bħal-Komissjoni u aħna qegħdin nistennew nilħu ftejn fil-Konsil mill-aktar kmini possibbli anki jekk mhuwiex daqshekk ovvju billi regola tal-unanimità mhix ħaġa faċli li wieħed jaqbel. Grazzi. Ir-rapporter jixtieq iżid xi ħaġa? Grazzi, nishtiqkom tiftakru illi illum hija esperjenza unika ta' għaqda fil-Komitat u fil-Parlament. Eh, eh, fuq kwistjonijiet ta' taxxa iktar fasli illi nkunu unanimi milli fil-Konsil. Eh, emendi jiskaldu fl-4 ta' april, fil-5 ta' l-ofsinar, L-emendi jiġu konsiderati fit tlita ta' meju umbat umbat tiġi fil-plenarja fit-tini laqa ta' meju u u nitta ma ninkunu anki iktar sinkronizzati mal-ECOFIN. Issa għadu għal-punt numru 7. Issa sa nitkelmu fuq il-qatat 2 il- għanna e, l-sur Ludwigson. Il, il-possibilità li jitnaqsu il-diskrepanzi fil- fit e, Irridu e, niprovaw nizgoraw li kumpaniji multinazjonali li għandhom attività transkonfinali anki barra mill-Unjoni Ewropea jħalsu bizzej taxxa fl-Ewropa Hemm ħafna minn dawn id-diskrepanzi li qed jużaw mill-multinazzjonali kbar biex jnaqsu l-income tax rajni il-flapil u anki fil-McDonald. Dan eh, huwa propju dedikat biex jnaqsu t-taxxa eh, tal-kumpanija. U d-dinja ħaġa serja għax qed u pratikament l bażi tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea. Emżon nintroduċu regoli prattiċi biex dawn il-ħafna arranġamenti jistaw ikunu koperti bil-leġislazzjoni u għal din raġuni l inizjativa tal-Kummissjoni fuq dawn il-diskrepanzi ibridi ma' pajizi terzi se naqsu l-possibilità ta' evitar u ta' evazjoni. Il-proposta tkopri dawn il-diskrepanzi billi inħarsu lejn id-domiciliar ta' taxxi hemm bżonn ta' regoli iktar rigorużi biex il-pajjiżi li għandhom l-aħjar possibilità eh, jikkontribwixxu. Meta inħarsu lejn ir-regoli fil-punt disa, jiena qed niproponi definizzjoni ċara ta' stabilimenti permanenti e, u dawn ikopru dawk il-każijiet fejn hemm diskrepanza għaliex hemm stabiliment permanenti li mhuwiex koperti mħabba il leġizlazzjoni eh, mħabba l-ġurisdizzjoni fejn il-ferajja bazata. U dan mandux ikun possibli. Fejn hemm stati membri fejn il-ċittadin eh, huwa e, għandhom eh, jiġu inklużi fil-kas McDonald eh, eh, il-kumpanija ma kienet tħallas imkien la fil-Lussemburg laqas fil stati Uniti. Għandu ikun hemm ġustezza mhux dawn il- Irridu nevitaw il-taxxa doppja u anki il-non taxxa doppja u dana għandu jkun fidejn. Ma għandux jkun biss fidejn il- autoritajiet biss. Meta jkun hemm dawn id-diskrepanzi, l-autoritajiet għandhom għandu jkollhom il-possibilità li jagħmlu intervenzjoni. U dan eh, jista' jala eh, il-vojt eh, bejn l-sistemi ta' taxxa ta' pajjiżi diversi. Stati membri kellhom il-possibilità jagħmlu eċċessjonijiet għal banek li huma importanti sistemikament li qegħdin jippruvaw jiġġieldu biex iżidu bżonnijiet ta' kapital tagħhom. Din hija proposta interessanti, ma l-proposta tal-Kunsilja importanti f'din il- f'din il-azzjoni. Nixtieq nirringrazzja l shadows u daw kollha li kienu eh, involuti u anki segretarja tal-Ekon. Nittama li nkun nistan adottaw kompromessi llum biex mbagħad tiġi adottata fil-plenarja fl-aħħar ta' april. Grazzi ħafna. Grazzi nagħti l-mikrofonu li Shadows u fisem li pipi Silva Pieti Kajnen. Grazzi ħafna l-ewwel net nirringrazzja l rapporter xadu Rapporter sur kooperazzjoni tajba ta' non naħseb li dan ir-rapport huwa propju fuq l-istess linja politika li kellna r-rapport qabel ġifieri fil-Parlament Ewropew ma naħsibx nistgħu ngħid li aħna ma naqblux, kollha naqblu anzi illi il-leġislatur il leġislatur għandu jwassal għal-leġislaza biex tkopri kustjonijiet li kienu identifikati mill-Kummissjoni pal eżempju l-Braġels jistgħu jintużaw anke l-evitar tat-taxxa. Naħseb li sanna kompromess tajjeb nistgħu nappoġġaw grazzi. Very much. Grazzi ħafna salli sijar għanna l-birka jek jogħġbok. Birkonzi. Grazzi ħafna, Sur President. Din proposta l direttiva dwar il-hybrid mismatch daw diskrepanzi ibridi kienet proposta wkoll li kellha tenna sabiex nqisu wkoll il-partijiet terzi. Nixtieq ringrazzja l kulħadd li kienu ħadu sem f'dan ix-xogħol importanti naħseb li għandna għan komuni. U naħseb li l-opinjoni tagħna ta' kif aħna nistgħu nagħmlu dan huwa illi naturalment nafu li hemm differenzi fl-opinjoni, iżda l-ewwel nett irridu nagħmlu lista ta' sitwazzjonijiet kollha li jistgħu jikkawżaw dan u naħseb illi hemm min qiegħed jgħid ukoll li għandna nipprevjenu wkoll problemi oħra li jistgħu jinstab minħabba leġiżlazzjoni minħabba li żgur li nistgħu nsibu kompromess ukoll f'din il-proposta u li nistgħu nresqu din il-proposta lura mill-iktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi ħafna sa Nils. Grazzi ħafna u grazzi ħafna l-Ola Ludvingson għal kooperazzjoni tajba ħafna mill-bidunet. Grazzi wkoll tar-riżultati. Nasab illi miex eġeżerazzjoni meta ngħid li dan kien fajl tekniku ħafna. Iżda kif nafu dejjem nistgħu u finixi f'dak li għandu x'jaqsam mad-dettalji. U kellna ħafna affarijiet, ħafna dettalji li setgħu ifixkluna. Nixtieq ukoll inħeġġeġ lil qolla sabiex ikun iktar qalbini u Nirringrazzjaħu ħafna wkoll tal-li qis l-emendi tiegħi kollha jiena kuntent bil-mod ta' kif ħdimna naħseb li għamilna biċċa xogħol tajba u verament kuntenti bir-riżultati. Ġifi ma nistax ngħid iktar minn hekk, iktar mill-fatt illi jiena ħankun sfurzat biex hekk kważi obbligat biex nivvota favur dan ir rapport Nittama li għalmenu stajn nikontribwixxu għal regoli aħjar. Għalli bekk. Ikonna inqas possibiltajiet ta' evitar ta' taxxa fis sistemi tagħna u dawk illi fettu rapport tal-Oxfam u raw eżattament x'kienet jiġi fil-settur bankarju naħseb illi għalmenu tistgħu tgħidu li qolli prova jagħmilha mela daqsxejn iktar diffiċli għalihom minnhom il qoddim Grazzi. Grazzi ħafna, bet nara li mħatt iktar mill-gwe li jixtieq jitkellem mela għanna l-partit tal-ħodor għanna l-flok Evaġeli għanna l-moli. Iva, jiena qed nitkellem fisem Evaġeli li xtaqt ringrazzja wkoll lil-Olli Ludvigson għax-xogħol kollu li jagħmel fuq dan il-fajnu tal-kooperazzjoni tajba u sirja li kellkom bejnietkom. I kontenta bil-fatt li intom aċċettajtu l-emendi tagħna u li se nappoġġaw il-kompromessi tagħkom. Kif tafu dan huwa suġġett importanti ħafna jista' jkontribwixxi għal ġdida kontra l-evitar tat-taxxa u anke fil-kuntest tat-taxxa ta' direttiva ta' kontra l evitar ta' taxxa li kienet adottata s-sena li għaddiet. Iżda dan huwa biss wieħed mill-passi li jistgħu jittieħdu u għandna nkomplu poġġu pressjoni sabiex ikun hemm adozzjoni fuq ir-rapporti ta' pajjiż għal kull pajjiż. Forsi tistgħu tgħidu wkoll li rajtu il-rapport tal-Oxfam illi għamlu rendu kont tal-flus illi qegħdin jitpoġġew f'banek barranin f'tax savings. Iżda fil-każ tagħna aħna naħsbu li diskrepanzi għad-diskrepanzi bridu importanti li konna evalwazzjoni ta' din proponza tliet snin wara l-implementazzjoni ħalli niskuraw li l-miżuri li kienu adottati huma effettivi u ħalli naraw jekk verament aħni xeddin namlu tajab għan nuqqasijiet, jekk hemm nuqqasijiet nadattaw id-dokument. Din hija kontribuzzjoni vera wiesa grazzi l-rapporter li xedu rapporter skola tal-kooperazzjoni Sivja li kellhom bejnietom. Grazzi ħafna. Met nara li ħadd ħadd iktar li jixtieq jitkellem, il-Kummissjoni fur ma jixtieqx jerġa' jitkellem laqqas mela ole jekk jogħġbok tista' taġġorna diskussjoni twila jekk jogħġbok. M'hemmx għalfejn nitkellem wis fit-tul, xtaqt sempliċement nirringrazzja lil kulħadd għall kooperazzjoni li kellna bejn ix-shadow reporters, dimna tajjeb ħafna flimkien u naħseb illi huwa sew li ngħidu wkoll illi fil-leġizlazzjoni ħin kollu rridu noqogħdu attenti ħalli naraw xi żviluppi ġodda hemm u nantiċipawhom ukoll jiena ħdimt għal snin twal fis-settur privat u naf li kulħadd jipprova jinqas il-pis tat-taxxa tagħhom għalhekk huwa importanti li noqogħdu attenti ħafna nagħmlu aġġurnament meta jkun hemm bżonn u nadattaw leġizlazzjoni skont ir-realtajiet tal-pajjiżi differenti. Grazzi kbira l shadow Rapporteurs kollha. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni ħatibda minna u nofsija oħra illum stess u fil-plenarja ħassir fit-tieni seduta ta' april. Issa l-punt numru 8 ġifiri funzjonament tal-franchising fis-settur tal-beħ bl-imnut. Għanna l-rapporter Doru Claudian Frunzulika illi għadni biex qed naraħ l-grupp ta' soċjalisti jafu jekk eh, rapporter fejnijat għadu ġej. Għadu ġej ġifiri konna niqfu għazewċ minuti. Tajb, ma mela li għan nistennew l-soċjalisti niqfu għazewċ minuti. We missed you. Missajnik. Kjoġbok, u posto kallin kur nistaw nibdew bil-punt numru 8 għanna il-rapporter Doru Klaudjan Frunzulika, kjoġbok. Grazzi ħafna, Sor President, Signori, Eżis kollegi. l għurnet net ringrazzi ħafna lix shadow reporters għal-kooperazzjoni li kellna bejnietna, kellna kooperazzjoni tajba. Il-franchising huwa verament importanti biex aħna verament nwettqu suq waħdini u għal-benefiċċji għal-iktar benefiċċji tas-settur tal-imnut. Iżda ikolli ngħid li mhux qed ikun implementat eh, skont il-potenzjal kollu li għaddu minħabba regoli li għanna. Nuqqas tal-applikazzjoni armonizzata tal-regolament 310 tas sena 2010 fl-istati membri u wkoll titfalura l-effettività ta' dan ir-regolament. Jiena naħseb li l-kompromessi hekk kif aħna jom bejn li xadow si koplu l-iktar kwistjonijiet importanti illi tres fl-emendi u naħseb li approċċ uniformi għal potenzjal ta' titjib tal-franchising fis-settur tal-beħ bl-imnut huwa kopert. Aħna naqblu li regolament 300 30 li semmejtilkom qabel għandha tkun implementata b'mod uniformi fl-istati membri kollha minħabba li m'għandniex biżejjed informazzjoni fuq it-nuqqasijiet fl-implementazzjoni għandna jkollna mudell għall-istati membri għall-istati membri kun jistgħu joħorġu bir-rapporti, joħorġu bil-menti wkoll kollu jżidu l-informazzjoni li jkunu ħadu mill-punt ta' kuntat ħalli bekk nisimplifikaw kemm jista' jkun il-proċess tal-ġbir tal-informazzjoni dwar is-sitwazzjoni fis-suq. Minnaħa l-oħra, eżis kollegi, l-Kommissjoni għandha tiżgura li permezz tar-regoli jkun hemm rappreżentazzjoni bilanċata taż-żewġ partijiet terzi fil-franchising billi bekk ikun hemm rappreżentazzjoni tajba u indipendenti tal-partijiet interessati fil-kontratti tal-franchising fil-katina ta' provvista u fl-istess ħin għandha tittieħed azzjoni ħalli bekk nissimplifikaw il-franchising fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali. Apparti minn hekk, Huwa tajjeb li biex aħna nfasslu dawn il-kontratti tal-franchising irridu niżguraw li hemm rispett ukoll għall-standards tal-ħaddiema. tal ħaddiema U anka għanna jkonna l gwida fuq il-kontratti tal-franchising, mod partikolari naħseb li regoli fuq l-infurzar tal-regolament mill-Istati membri għanda tkun reveduta. Mod parallel anka minħabba l-sfidi tat tendenzi tal-marketing minħabba l-e-commerce u digitalizzazzjoni. Għaparti minn hekk nixtieq nisaq ukoll il-Parlament Ewropew għandu jkun qed jieħu sem b'mod attiv fl-evalwazzjoni tas-settur tal-beħ tal-imnud. Anke meta d-direttivi jkunu adattati u mibdula sabiex ikollna qafas regolatorju iktar konsistenti u koerenti apparti minn hekk. U naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li minħabba l-impatt tal-liġi tal-kompetizzjoni għandna analizzaw f'kull stat membru din il-liġi permezz ta' mekanizmu ta' evalwazzjoni fiħdan il-Netwerk Ewropew tal-Awtoritajiet ta' Kompetizzjoni ħalli bekk aħna niżguraw li kunem hemm kompetizzjoni ġusta. Is-swieq tagħna għandhom jaraw il dejjem rispettaw kompetizzjoni ġusta. Eh, jiena qed nistenna bil-ħerqa illi eh, nħosba mwieġeb mistoqsijiet tiegħek, skużawni li kontart iżdejna kont Għad naħseb li kelli nitkellem fis-6 naqsin Għadni kemm ġej mill-ajruport għalhekk u salt bliżat. Grazzi ħafna s-sanna xedow reporters. Nibdew bigo galpet. Grazzi ħafna li għanet grazzi kbira li sur Frunzulika. Għaxxedu u xedu reporter su kolla xol verament siwi li għamlu. Dikja diskussjoni li kienet pjuttost faċli minħabba l-pozizjoni tagħna tal-bidu fil-bidu tad diskussjoni kienu pjuttost qegħdin jaqblu Jiġifieri li aħna kellna lan li aħna kellna nelbu l-iskil kummerċjali. L-emendi u l-kompromessi kollha qegħdin juhduna f'din id-direzzjoni li fuq għaftemna u nafu li hemm bosta oqsma anke f'dak kentu xieqsam il-regolamenti għal kuntratti tal-franchising li hemm bżonn li jkunu mibdula naħseb li naqblu wkoll fuq it-tip ta' bidliet li għandna nintroduċu rridu wkoll inqisu dejjem kwistjonijiet ta' kompetizzjoni. Kumpaniji qegħdin joperaw li lin mill-frontieri nazzjonali tagħhom u għadin raġuni hemm bżonn illi aħna jkollna qasam wieħed ta' attivitajiet illi fihom iridu nadattaw ir-regoli. Jiena nixtieq nisaq fuq il-fatt li meta aħna nadattaw ir-regoli dan ma jfissirx li ħajkun hemm bżonn ta' liġi ġdida, iżda illi ħajkun hemm bżonn li aħna ntejbu l-funzjonament tar-regolament. U kif qal ir-rapporter il-kompetizzjoni, liġi tal-kompetizzjoni kif ukoll ir-regoli li għandna bħalissa fl-Unjoni Ewropea dwar il-kompetizzjoni jridu jkunu dejjem jisin fix-xogħol tagħna u l-attivitajiet irregolari għandhom ikunu projbiti iżda fl-istess ħin naħseb li dan jista' jwassal għal twettiq tal-suq waħdini u hemm bżonn illi nsusu wara stati membri biex issir implementazzjoni tajba implementazzjoni kif suppost għandha dejjem tqisu wkoll il-kontenut u għandha ssir fuq tal-implementazzjoni. Apparti minn hekk ilkom ukoll il-Kumitat Imko iddiskuta il-prattiċi li mhumiex ġusti u jiena kuntenta ħafna li dan issa huwa rifless anke fil-kompromess minħabba li hawnhekk għandna ċertu nuqqasijiet fil-liġi wkoll kien hemm ċertu stati membri illi ndunaw illi jem ħsara kbira kkawżata minn dawn il-prattiċi li mhumiex ġusti u għandhom il-pjan illi jieħdu miżuri ħalli jsolvu din il-problema. Nafu li hemm differenzi kbar iżda bejn l-azzjonijiet li tittieħdu mill-gvernijiet fuq livell nazzjonali ġifieri hemm bżonn ta' qafas komprensiv għal dit tip ta' azzjoni. Fil-passat aħna rajna illi kompetizzjoni li ma kienieċ ġusta verament fatna lura u kienet edha ssir ta' sikwit int raġuni rridu nisqu fuq il-fatt illi dawk li jieħdu deċiżjonijiet għandhom ikunu f'pożizzjoni li jieħdu azzjoni. Anka dwar l-istruttura tat-test u l-kompromessi jiena kontenta bil-kooperazzjoni illi kellna, kena kooperazzjoni tajba u jiena qed inħossni ottimist ukoll issa li dalwaqt wasalna l-votazzjoni ħajkun ir-riżultat tajjeb. Grazzi ħafna sa Stanislav Osok fl-isem l isjar Grazzi ħafna. Aziz President, Aziz Rapporter, jiena naħseb li din l-opinjoni tfaslet mod tajjeb ħafna minħabba li qiegħda tisħaq fuq ċertu punti importanti marbutin mal-franchising. Għanna ċertu aspetti importanti li huma msemmija bħal pereżempju l-analiżi tas-suq tax-xogħol kif ukoll l-analiżi ta' problemi f'perjodu twal ta' żmien speċjalment meta nitkellmu fuq il-kundizzjonijiet tax xerrija iżda mhux biss fuq hekk qegħdin nitkellmu meta qegħdin ukoll nqisu l-intervent dirett tal-Kummissjoni Ewropea anka fil-każ ta' problemi bejn il-partijiet li inti semmejtu dan il-punt, il-grupp tiegħi m'għandux pożizzjoni waħda fuq eh, din il kwestjoni sta' delegazzjoni polakka ma tistax taċċettaw dan il-punt minħabba li aħna naħsbu li dan imur kontra il-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Parti minn hekk, żgur ma nistgħux naċċettaw il-kompromess G u O illi qiegħed jirrikjedi li aħna jkollna regoli ta' taxxa iktar stretti li jkunu introdotti kemm għal din is-sistema partikolari kif ukoll b'mod ġenerali. Minħabba li m'għandniex argument li se jiġġustifika dan il-bżonn. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, Grazzi. Il-liberali mhux ir-rappreżentat, rappreżentat Sparixxa, il-gwe rappreżentant tagħhom għadu ma wasax il-partit tal-ħodur. Inti għed kullħat t reprezenta l-lum Michael Reiner huwa shadow. Le, ma konċ naf li kelli nirrapprezentaħ, mela ma nistax nitkellem. Manna l-ħadd iktar mill-gruppi l-oħrajn. Ħadd iktar mill- gruppi l-oħrajn ma jixtiequ jitkellmu għax il-Kummissjoni tixtieq titkellem jekk jogħġbok mela. Se tkellem fil-qosor. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Iva, jina nishtiq intenni dak li diġa qed, jiġifieri li aħna naħsbu l-problemi possibbli tal-franchising mhumiex biss marbutin ma' kwistjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni. Aħna lesti illi inqisu fiħdan il-Network Ewropew tal kompetizzjoni naraw kif ir-regoliet ikunu implementati fil-qasam tal-franchising jekk hemm xi kwistjonijiet speċifiċi għalissa aħna maħniex qegħdin nisimgħu b'dan, iżda aħna organizzaw laqa u nippruvaw nqisu wkoll il-bidliet li ħajkun hemm bżonn iżda nikkonkludi wkoll li aħna nasbu illi il-kwistjonijiet jikkonċernaw ukoll il-nuqqas ta' prattiċi ġusti li huma lil mill-qasam tal-kompetizzjoni. Grazzi ħafna u fl-ħar ta' dan id-dibattitu jiena nixtieq ukoll Issa nistidan il-rapporter sabiex jitkellem jekk joġbok doru Klaudjan. Grazzi ħafna Iva, jiena nista nserħilkom raskom ziz kollegi li ħan isu l-pozizjoni ta'kom. Iżda wara d-diskussjoni kollha li jiena kelli u wara l-iskambju ta' opinjonijiet ma' shadow reporters nasab il-pożizzjoni tagħna hija ċara U għanna pozizjoni u kol tajba anka għas-suq tal-franchising fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi. Il-votazzjoni fil-Komitat ħatkun fil-25 ta' april ġifiri ħajkorna namluwa mill-ewwel minnu fih din votazzjoni. Minħabba li mandi xejn iktar fuq l-aġenda qabel ma jibdew il-votazzjonijiet u l-votazzjoni kellhom jibdew fis-6 u 5 faċar minuti ġifiri naseb aħjar nieqfu ftit sakemm li nistgħu nibdew bil-votazzjoni. Le, ma nieqfux minħabba li provanx nixtieq titkellem. Iva minħabba li għandna il-ħin nixtieq li nagħmel kumment li għannet eh, aħna min-naħa tas soċjalisti konna fil-ħin iżda derna li konna tard minħabba li konna daqsxejn kmini bl-aġenda fil-punti. Għalhekk xtaqna nitolbu skuża fejn ma kon maħabba l-fatt li aħna ma konniex hawnhekk. Jissa fuq eh, il-votazzjoni naħseb li aħjar naraw jekk għandix nifutaw fis-sitta. Il-koordinaturi iżda iddeċidew illi biex il-koordinaturi u l-membri jaslu fi Brussel naħseb li għanna nżommu mar regola li l-votazzjoni dejjem għandha tkun fis-sitta. Avolja jkun aħjar li kieku aħna ma jkollniex votazzjoni li jsiru nhar ta' tnejn. Mux għalek maħni għan votaw issa nistennaw sa' sitta jekk għandek iktar il-menti provan xtaf fej għandek tressaqom fil-qa tal-koordinaturi. Yeah. Okay. Yeah, but uh, sorry that... Iva, uh... Iva, skużawni jekk jena Ġermani jiznamer kollox fuqtu.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

Dear colleagues, Eżis kollegi, nistaw nibdew bil-votazzjoni. Nitlobkom iddaħlu il-karta ta' votazzjoni u namlu test. Votazzjoni miftuħa. tlet kollegi oħra erba li suppost jivvotaw. Kollega wieħed biex jivvota. Ok. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Insomma, din il-verifika maluqa. So we start uh, uh, putting to the vote. Mela, nibdew bil-votazzjoni vera u propja għassa. Il-rapport tijaj fuq il-programm statistiku. Emenda seba minnu favur kontra astensjonijiet adottata. 58 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 59 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 60 favur kontra astensjonijiet addiet. 8 favur kontra astensjoni għaddiet. Kompromess H favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Empl 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Empl 6 favur kontra eh, astensjonijiet verifika empl sitta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Zbalk tiegħi kien dan iva, ma rajtekx eh, tolli dejk mela. Empl seba' favur Hemm seba nagħmluha bil-votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess DA. Favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 12 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess M. Bemenda bil-fom favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ampl 12 favur kontra verifika ampl 12. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 13 favur kontra verifika empl 13 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. għaddiet kompromess i favur kontra stensjonijiet għaddiet empl 17 favur kontra stensjonijiet għaddiet Kompromess EA b'emenda orali. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela, nivvotaw għal kompromess mingħajr l-emenda orali. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. kompromess 77 irtirata, issa kompromess L b'emmenda orali. Favur kontra stensjonijiet maddiċ, kompromess mingħajr l-emenda orali favur kontra stensjonijiet għaddiet, naddu għal-emenda Empl 20 favur kontra stensjonijiet għaddiet, Empl 24 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 25 favur kontra stensjonijiet verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? għaddiet. Empl 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 84 favur kontra stenzjoni ta' diet, 86 favur kontra stenzjoni ta' diet, 87 favur kontra verifika, 87 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddiet. 88 irtirata, 17 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 18 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 19 favur kontra stensjonijiet għaddiet, kompromess A favur kontra stensjonijiet għaddiet, emenda 30 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 31 favur kontra stensjonijiet għaddiet, M2 favur kontra stensjonijiet verifika hemm 2 Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 32 favur kontra stenzjoniet għaddiet 34 favur kontra 33 ta' ġifri 34 favur kontra stenzjoniet verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet empl 3 favur kontra. Verifika hemm tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess ċe, favur, kontra stensjoni għaddiet. Kompromess D, favur, kontra stensjoni għaddiet. Kompromess E, l-ewwel emenda orali favur kontra stensjonijiet maddiċ kompromess mingħajr l-emenda orali favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 48 favur kontra astensjonijiet maddiċ, kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddiet, empl erba favur kontra verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet kompromess G favur kontra astensjoni, għaddiet emenda 6 favur kontra astensjoni, għaddiet 56 favur kontra astensjoni, għaddiet 57 favur kontra astensjoni, għaddiet, 20 favur kontra astensjoni, verifika emenda 20 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet, 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet. it tekst kollu kemm hu hekk kif emendat, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 39 tnej kontra 4 astensjonijiet issa fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 43 wieħed 2 u issa nivvotaw għad-deċiżjoni li nidħlu ma fin-negozjati mal-Kunsill. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. 43-02 ir rapport adottat adottajna wkoll deċiżjoni biex nibdew it-trilogi dal-waqt. Grazzi. Naddu issa għal rapport tas Sur Ludwigson fuq id-diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi. Proċedur ta' konsultazzjoni. Emenda 10 favur kontra stensjonijiet għaddiet, emenda 11 favur kontra stensjonijiet għaddiet, Emenda 12 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess A favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 14 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 15 favur kontra. Verifika 15. Votazzjoni maluqa. Addiet. Emenda 16 favur kontra stensjoni tad-diet, 17 favur kontra stensjoni tad-diet, 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ 19 favur kontra astensjonijiet għaddit 77 favur kontra astensjonijiet maddiċ verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 20 favur kontra astensjoni tad-diet 21 favur kontra stensjoni tad-diet, 22 favur kontra stensjoni tad-diet, 23 favur kontra stensjoni tad-diet, 78 ta' kompromess B favur kontra stensjonijiet għaddiet 26 favur kontra stensjonijiet verifika ta' 26 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. għaddiet emenda 27 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet għaddiet. 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 85 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 86 favur kontra maddiċ naħseb, pero niverifikaw. 86. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ iva. 87 favur kontra 87 verifika. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ mela draw. 31, 32 favur kontra astensjoniet maddiċ, anzi għaddiet, 34 favur kontra astensjoniet għaddiet, 35 favur kontra astensjoni għaddiet, 36 favur kontra astensjoniet għaddiet, 37 favur kontra verifika 37. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa maddiċ. 38 favur kontra verifika 37 votazzjoni miftuħa. Anzi, 38 Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 39 kompatibbli għaddiet 40 favur kontra stensjonijiet għaddiet kompromess D favur kontra stensjonijiet għaddiet 44 favur kontra stensjonijiet għaddiet 45 favur kontra stensjonijiet għaddiet 46 favur kontra astensjonijiet għaddiet <coughs> 47-48 favur kontra astensjoni taddit, 49 favur kontra astensjonijiet, PP kontra 49, verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 50. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Verifika l-50. Għax domt mollejt idejk. I, I look at coordinator, but vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajjeb li verifikajna mela. Wieħed u ħamsin. Maddiċ. Kompromess e għaddiet 58 favur kontra verifika għal-5 għal-58. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tlieta taqa mela 59-60 u l-erba għaddiet 61-5-62 eh, favur 61 u l-5 favur kontra stensjonijiet għaddiet 62 favur kontra verifika għal 62 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 63 u 6 favur kontra verifika. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 64 favur kontra astensjonijiet għaddiet 65 favur kontra <clears throat> maddiċ naħseb pero niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda seba favur kontra astensjonijiet għaddiet 66 favur kontra verifika għal darbohra. Suppost ma d-dieċ. Votazzjoni mal-luqa. Għaddiet. It-minja taqa 67 favur kontra astensjonijiet ma Kompromess F, favur kontra stensjonijiet għaddiet. 71 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess G, favur kontra stensjonijiet għaddiet. 74 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Votazzjoni fuq it-tekst ta' kif emendat. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 44 favur, 0 kontra, 2 astensjonijiet. Nifirħu l-rapporter. Issa. L-abbozz ta' opinjoni ta' Doru Claudian Frunzulica fuq Il-franchising fil-qasam tal-beħ bl-imnud. Kompromess A. Favur kontra astensjoni għaddiet. diet Il-koordinaturi taż żewġ gruppi jew lenin iffokaw fuq il-votazzjoni jekk jġobkom. Kompromess B. Favur kontra astensjoni tad-diet. Emenda. 5 favur kontra verifika l-emenda 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiġ. Kompromess ċe, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet, kompromess D, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet, kompromess E, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet, emenda 14 favur kontra verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Kompromess F, favur kontra stensjoniet. addiet, kompromess G, favur kontra stensjoniet. Għaddiet kompromess H, favur kontra stensjoniet. Għaddiet kompromess I, favur kontra stensjonijiet għaddiet, G favur kontra stensjonijiet għaddiet, kompromess K għaddiet L għaddiet kompromess M favur kontra stensjonijiet għaddiet, kompromess N favur kontra stensjonijiet għaddiet, kompromess O favur kontra stensjonijiet għaddiet, Issa, il-tekst hekk kif emendat, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 42 favur, wieħed kontra, astensjoni waħda. Nifirħu lir rapporter Issa fl-aħħar net ħanajdilkom se nagħmlu sa fuq issa nivvotaw. Nivvotaw fuq il-prips. Il-regolament ta' Kommissjoni li għandha titlu twil wisq. Hemm proposta biex nivvotaw Eh, blokok. Li fil-paragrafi wieħed u tnejn eh, ċitazzjoni wieħed saħdax u premessa għasa akka nistgħu nivvotaw għan blok. Nivvotaw għan blok favur kontra stenzjoni ta' d-diet u issa roll call vote votazzjoni mifruħa. One more to vote, if... ieħor biex jivvota, mela nistgħu nagħlqu il-votazzjoni. 41 favur, 1 kontra, 1 astensjoni. Mela, dan id dokument adottat. Grazzi ħafna. Illa għalimis nhar it-tnejn l-10 ta' April mit-tlieta sa' 6 u nofs u tlieta 11 ta' April mid-disa san nofsija. Grazzi ħafna, naġġornaw il laqgħa